Good afternoon to everybody. Il-war rosnar tajb kulħadd nistgħu nibdew issa. Grazzi. Se nkompli bit-Taljan. <clears throat> Nirringrazzja lil kull minn hawn preżenti hawnhekk tal-li ġew. Insellem anki l segretarjat u wasalna din illum hija l-ewwel ġurnata ta' sena l-ġdida, allura nawgura sena tajba likom il-koll u anki biex il-ħidma tagħna tista' tasala riżultati importanti u jkollna ħidma tajba. Nixtieq nagħmel ħsieb żgħir u anki fil-miliet fil-periodu tal-miliet kellna ħafna avvenimenti fil-Europa, fil-Mediterran, ħafna avvenimenti li ħasbuna anki fi Brussella u situazzjoni delikata u għal daqstant li wieħed jinvesti fil-edukazzjoni fil-kultura, dialogu interkulturali a favur tal-pluralizmu fl-informazzjoni u dejjem tajjeb. U tieni ħsib tijaj huwa li jintkom rajtu li f'dawn l-aħħar ġranet għaw tħassib kbir li ġiet espressa anki fuq livelli l-iktar oljien il-Viċi President Timmermans u anki il-Kummissarju Ettinger imma anki mill-network Ewropea tal-broadcasters pubbliċi u tal-ġurnalisti u tal-Kunsil tal-Europa imħabba fid-deċiżjoni illi tiħdet malajr u xiftit autoritarja li eh, seħet fil Polonia fuq il-kwistjoni tal-bidla minnu fija bejn il-miliet u l-ewwel ta' sena tal-kapit kollha tal eh, tal-informazzjoni u anki tal-autority eh, pollakka. Din hija kwistjoni u veru li skont il-Kunsil ta' Amsterdam l-istati membri huma kompetenti biex jiddeċidu fuq il-governanza tal-sistemi kollha, ma il-Kummissarju Timmermans għal li rridu niggarantixxu l-pluralizmu u l-indipendenza tal-medja u tal-libertà u rridu niggarantixxu il-libertà ta' espressjoni. <coughs> Neħew id-diretturi kollha u l-presidenti kollha tal-authorities tal-gazzetti kollha u, u dan wasal għal er, er, rizenjaw il-kapit kollha u dan huwa suġġett li se jiġi diskuss fil-Kummissjoni Ewropea pitada u anki fil-sessjoni ta' Strasburgu fil-plenarja se jkun hemm komunikazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni fuq dan is suġġettu u anki aħna se naraw kif se nagħmluh mill-Kumitat Kultura illi aħna interlokutur u protagonista anki f'din il-kwistjoni. Naturalment, dejjem b'rispett ta' sussidjarjetà, però hawnhekk għaw kwistjonijiet ta' drittijiet fondamentali Ewropej u ta' drittijiet tal-nidem. Naraw b'liema forma nib xi proposta namlu jekk se tkun riżoluzzjoni naj dependi wara li jkun hemm laqa mal-koordinaturi tkun ħaġa tajba illi namlu evalwazzjoni u għabbażi tal-aħħar informazzjoni li għanna. Issa nista' ngħaddi millu minnu fih biex naprova l-agenda f'dawn l-aħħar satejn kellna nbidlu l-punt numru 7 tal- agenda għal raġunijiet organizzativi ġejna mitluba biex din il dan iskambju ta' idejat fuq il-dar tal istoria Ewropea ħassir mhux illum imma se ssir flaqa futura. E, u e, importanti li konna l-persuni kollha interessati il-President u anki il-membri u aħna nishtiqu li l-persuni kollha interessati jkunu prezenti u l-lum kien hemm problema ta' persuni mhux kollha kienu se jkunu prezenti. U allora naċċettaw din it-talba biex niposponu dan l-iskambju ta' opinjoni jekk intkom taqblu. <clears throat> Mbad fuq il-punt numru 2 għana l-approvazzjoni tal-minuti tal-3 ta' Deċembru, ek m'hemmx kummenti nistgħu ngħaddu direttament għal aħbarijiet minnaħa tal- tal-presidenza. Interpretariat, Interpretarjat, e tajt li mumma lingwi. Estone, ungherese, lettone, maltese, polacco, sloveno, bulgaro e rumeno. Il-laqa hija web streamed u nishti u ukoll najt illi il opinjoniet tal-koordinaturi E, ġew mibawta għal membri kollha f'Deċembru u naturalment dawn huma approvati għax ma kienem hemm l-ebda kumment minn Deċembru sal-lum. U issa nistgħu ngħaddu għal punt numru erba' li huwa importanti ħafna, kien hemm ħidma kbira u nixtieq nirringrazzja l Petra Kamerajder bħala uh, rapporter għax iddefendiet e, l-opinjoni importanti li ġieti preparata mill-kumitat tagħna Intkom tafu illi fl-imkien maħaridu namlu evalwazzjoni tal-Kumitat fuq e, l-istrateġija digitali fil-Kumitat konġunt ITRE IMCO. Il-rapport ħari illi kellna eh, ħidma komplikata bejn il-komitat tagħna u l-komitati l-oħrajn l-oħra, e, aħna għandna kompetenza anke esklużiva fuq ċerta parti minn dan il-rapport u flimkien ma jitremko anki ma juri u empl biex u għal daqstan dinja ħidma li saret minna ħata rapporter ma anki ma shadows biex naslu anki fil-qosor Però minna ma nitilfu minn min qoddim għajnejna il-punti importanti eh, li huma importanti għalina. Nati il-mikrofonu lil Petra biex tatina feedback fuq il-riżultat illi eh, tal-laqa fi Strasburgu f'Diċembru eh, laqa konġunta bej itre u imko, un bat nista niftaħ id-dibattitu għal xi 10 minuti għal membri kollha. Grazzi Silvia. Ta' dawn l-introduzzjoni li għamilt. Nibda bil-insellem il-kulħat u najt il-sena tajba u nitkellem direttament fuq il-rapport, fuq il-suq digitali intkom kollu tiftakru illi dinja rapport komplikat ta' kompetenzi esklużivi, kompetenzi speċifiċi eh, fost komitati differenti tal-parlament u kien E kien hemm proċedura komplikata ħafna. U għal daqstant ki ma kienx faċli li naslu għal għal riżoluzzjoni. Kien hemm 1285 eh, emenda u f'dawn il-kumitat, minn dawn il-kumitati, u dawn il-kumitati għandhom ukoll drittijiet partikolari u wasal nambat għal 891 eh, emenda fl-aħħar speċajna wara li naqasarnijom ħafna. Min numru tal emenda nistgħu nifmu kemm kien diffiċli nitrattaw dan il-dossier. Pratikament kellna iktar minn 2200 emenda b'kollox meta noddum kollha. Nistgħu ngħidu koll illi e, wasalna għal kompromess bilanċat anki mm, billi ninkludu anki kompetenzi differenti tal-komitati differenti u nistaw essa nikonfermaw fil-plenarja il-kompromess li wasanna leh. Nishtiq nsemmi xi ftit punti li huma importanti ħafna għal kumitat kult. Intkom tiftakru li aħna għandna kompetenza esklużiva fuq id-direttiva fuq il- su wahdin digitali il-sujġetti, il-punti ħadni għom wieħed wara liħor, anke għak għadna ma vutajnix. Fuq dak li għandu xaqsa ma direttiva, il-rapport tagħna kien pjuttost twil. U għanna biex u bilanċ anki biex ikunem biex ikun nistaw nqablu anki tul ta' testi eh, ta' rapporti differenti, provajna inqasru anki eh, il-pozizjoni tana, il-rapport tana u irnexilna eh, u koll tkellimna mal-rapporteurs l-oħra u għal daqstant din il-parti twila li t-rigwarda id-direttiva, għamilna taqsira taħħom fit min punti illi un ġew ikkupjati Eh, kelma b'kelma fil-rapportana. Il-prinċipju tal-pajis ta' oriġini aħna eh, tlabna biex jinżam dan il-prinċipju. U bat anki il-fat li huwa possibbli l-forum shopping, il-fat li provider jistgħu jazlu il-pajis illi joffri l-inqas limitazzjonijiet, il-fat li wieħed jista' imur law lem Eh, u jfittex li mu l-iktar stat konvenjenti u dan ġi limitat l-iktar possibli. Il-kontenuti audiovizuali u koll għandhom jirrispettaw il-prinċipi li huma inklużi fid-direttiva, un-bat fu il-dispozizjoni ta' interess pubbliku anki hawnhekk punti partikolari anki il-dispozizjonijiet fuq iż-żamma tal-pluralità kulturali, distinzjoni bejn il-kontenuti lineari u non lineari. Anki dan għandu jieġi effissat fuq punti bażiċi għal stant mhux se jkun hemm iktar eh, differenza bejn kontenuti lineari u kontenuti non lineari. <coughs> Dan huwa riżultat ta' diskussjoni li kellna. <coughs> Għax kien hemm pjuttost ftit argumenti, ftit diskussjoni, però fl-aħħar irnexxinna ngħaddu l-pożizzjoni tagħna. Għax aħna dejjem irnexxinna niddefendu l-kompetenza esklużiva tagħna tal-kumitat tagħna. Umbat fuq il-traskrizzjoni fl-istati membri fuq il-pubbliċità aħna arajna li huwa possibbli insistejna fuq il-fatt li nistgħu nagħmlu differenza bejn programm u programm ta' pubbliċità u anki fil-kontenuti non luterali verifika kien baqa xi dispożizzjoni hawnhekk. Fuq id-drittijiet tal-awtur. Hawnhekk kellna dibattitu diffiċli mal-komitat mal kompetenti juri. Pero anke hawnhekk wasalna għal eh, test komuni bejn il-komitat Tan u l-komitat juri. U hemm punt illi jagħmel referenza b'mod espliċitu għal bżonn illi il-diritti tal-awtur għandhom jistimulaw il- kreatività u jitolbu anki eh, finanzjamenti u hemm bżonn li tiġi rispettata territorialità u anki e eh, tixrid tal eh, tal tal tal tal ta' xogħlijiet. <clears throat> Umbat anki il-neċessità ta' data mining għal settur xjentifiku ta' riċerka anki hawnhekk u peress li aħna ma kellniex kompetenza esklużiva hawnhekk aħna irnexilna ninkludu eh, rata ridotta fiskali għal prodotti elettroniċi, aħna ġa tlabna u għadna li ma jamiex sens li nkomplu niddistingu fir-rati eh, E, namlu rata differenza bejn e, bejn kontenut stampat u kontenut elettroniku u din it-talba ġiet aċċettata u bat fuq il-pjattaforma e, u fuq dan ma kenniex kompetenza esklużiva u kienna bil-fors naslu għal kompromessi. U aħna bħala komitat kult tlabna lill-Kummissjoni Ewropea tippreżenta definizzjoni xirqa tal-pjattaformi. U għal komitat itredana ma kienx aċċettabli. U fil-punt 64 fejem referenza a servizzi audiovizuali għanna emmek pjattaforma, emmek ma kienem nedda bidla, pero mbatem punt tiħor, il-punt 3, 3 u 1 u anki il-punt 61 hawnhekk irnexxinna għall-anqas niksbu referenza għal fat illi il-pjattaformi kollha illi jaħdmu fuq kontenuti kulturali għandhom jiġu trattati mod speċjali u speċjalment biex nirrispettaw u nigarantixxu l-anijiet tal-Konvenzjoni UNESCO aħna għadna illi bħala Komitat Kultura għalina u importanti ħafna l pjattaformi online, il-pjattaformi li għandhom eh, kontenuti audiovisuali ma jiġux jittrattati eh, bl-istess mod eh, bħal pjattaformi biex wieħed jibbukja hotel jew biex jisib karozza tal-kiri. Għawnek dawn għaku kontenut kulturali għandu bżonn ta' trattament differenti u ma kienx faċli, però fl-aħħar nesċinna. u anki e, il referenza għal pjattaforma nistaw naċċettaw. Anki jekk naturalment jina għadni naħseb illi l-formulazzjoni li aħna konna deċdejna fil-rapport e, tagħna kienet aħjar għax kienet iktar konkreta u kienet e, iktar ċara, però li hemmhekk ma rnexxinniex ngħaddu linja tagħna, ma soluzzjoni illi l ħanna tista' tiġi konsidrata aċċettabbli u fil-futur se jkollna mbagħad nerġa' u din mill-punt di vista leġislativ u forsi għal daqstant nista' mbagħad nitkellmu fuq dan is-suġġett f'dik l-okkażjoni. Fuq il- geoblocking, eh, aħna eh, eh, għadna li l-geoblocking minajr minajr mm, mm, ġustifikazzjoni mandux jiġi permess il-test jibqa vak għax mux qed jgħid b'moċar xifisser meta wieħed jiġġustifika jew ma jiġġustifikax il-geoblocking. E, er, il-rapportana kien ħafna ħjar imma e, dan huwa r-riżultat illi wasalna fih. Il-punt 38 tar-rapport, il-punt attwali 38 jgħid illi hemm riservi importanti fuq licenzi e, għall-Europa kollha obbligatorji, però għalina huwa importanti nuru illi mm, m'għandux ikun hemm obbligu f'dan il-każ u fċerti każijiet huwa e, e, u importanti ħafna li ikun hemm il-possibilità li jkun hemm te liċenzi territorjali. Mbagħad hemm kien hemm il-kwistjoni tal-kompetenza tal-medja uh, u uh, dina għandhom kompetenza, għanna kompetenza ħanna fl-imkien mal-Kumitat Empl. Il-test huwa tajjeb, koerenti, u l-Kumitat Empl għalihom kien importanti E, e, e, jieġi inkluż il-karattru okkupazzjonali tal-kwistjoni. Għalina minna ħal-oħra kien importanti il-kwistjoni ta' università u edukazzjoni, eccetera U rnexxinna nħorġu b'test bilanċat. U minkejja id-diffikultajiet kollha ma marbutin ma dan l-eżerċizzju fl-aħħar nexxinna nigzbu kompromess tajjeb. Naturalment, fuq ċerti punti kien ikun aħjar, nitkellmu b'mod iktar espliċitu, però fil-kompromess dejjem għandu jiġri dan illi e, e, e, inwessaw ftit biex ikunu nistaw nikkontentaw l-oħrajn. U fil-futur, meta nitrattaw il-dossier leġislativi, ninkonu nistaw nitħlu iktar eh, mod speċifiku ħafna mill-kwistjonijiet li għalina importanti għal Komitat Kultura. Grazzi, grazzi Petra. Ara, jan. E grazzi, inti kontu ċara u fil-fat, ħafna mill-punti li umma, um, importanti għalina, Pero però diffiċli u inti spiegajtom kif qed tajjeb fil-ċertu punti tal-kompromess eh, eh, et li ma tantx huma qawwija imma xorta nispera li iktar ħaġa importanti li ma mmurux lura meta nivvotaw għax issa ħanna punt li ma nistawx immorru lura minnu. Il-kollega il-kollegi Grazzi, ħafna nirringrazzja il- kollegi u nawgura u koll li sbaħ xoqqa ta' sena l-ġdida. Fuq dan il-rapport kien kooperazzjoni wkoll mal-shadows u matul il-negozjati mal-kumitati il-lead committees u anki il-shadow reporters dejjem kien hemm kooperazzjoni tajba. Petra, grazzi inti dejjem żammejtna aġġornati ma' dak li kien dej. Jiena naqbel ma' Petra fatt li l-opinjoni tista' toħroġ ftit iktar ċara inkwantu għal dak li kif naħsbuha aħna imma se naħseb għal plenarja l-votazzjoni fil-plenar se jkollna kompromiss tajjeb. Issa peress li natura legali ma nistax inkunu ċari imma fid-dibattitu ma' kumitati oħra mhux kulħadd japprezza dimensjoni kulturali kif napprezzawa aħna. Ġifiri rridu naqtfu ftit f'dan ix-xhur li ġejjin li baqalna. Għax naħseb li servizz digitali eh, u, l-oqsma differenti ta' kif jimbijaw l-affarijiet, servizzi tal-vjaġġar, eh, ma nistax nitralhom bl-istess mod ta' kif nitrattaw dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kultura jew mal-internet fuq il-proprjetà. Ġifri, ma nistawx nitrattaw kollox bl-istess mod għadba għanna ħafna xulx x'namlu. Biex nuru il-komitati l-oħra ibbew nikkonvinġuhom li qegħdin fitri triq it-tajba fuq xogħol li anki bdejna s-sena l-oħra bekk għal kumitat tal-affarijiet kulturali jieħu iktar spin tal-qoddim f'din eh, dak li għandu xaqsam ma' din l-agenda digitali. Aħna dejjem dak li għanna għal eh, dejjem nejdu dejjem eh, u l-fat li fid-digitali l-settur kulturali jiġi affettwat mod dirett. Nqogħdu wkoll attenti għax meta konna l-emendi li spiċċaw fil-plenarja, noqdu attenti li dawn ma jifet unniex u jamlu iktar dajje fil-kompromess, irridu nizguraw li mħabba l naqblu fuq il-platform, ma mux kollox jisfa fi xej u nitilfu kollox tajjeb li fuq din il-kwistjoni tal-platform għanna eh, niddiskutu għax irridu nkunu konxi mill-fatt li jridu kien hemm pjattaformi differenti u li mhux kollha għandhom bżonn ir-regoli stretti eh, bl-istess mod. Ġifieri aħna rridu l-Kummissjoni tiddefinixxi fuq il-pjattaform li qed niddiskutu għax dawn m'għandhomx trattament l-istess Umbat li ma pjattaformi rridu nkomplu diskutu fuqhom u dawk li le. Naħseb fix fil-ġemat li ġejjin il-komunikati eh, anki fil-kumitat tal-itre irridu nkun għamlu ċara li aħna mux edin nitkellmu f-regolamenti stretti għal pjattaformi kollha, mux se applikaw għal kollha, l-ewwel ejja niddefinixxu x'inhuma u naraw x'hemm bżonn għal kull settur differenti. naħseb fil-xhur u l-ġimgħat li ġejjin irridu inkomplu naħdmu fuq dan għax wara kollox għal bozz ta' dan ir-rapport ta' l-Own Initiative. Ġifieri naraw fiex jinsab il-Parlament fuq dan u naraw il-portabilità tal-proċess leġislattiv naraw ġdara f'rapporti oħra. Hemm bżonn li nivolvu ruħna b'mod attiv. Il, dan il-Kumitat il Kulturali ħafna drabi jevita l-affarijiet tekniċi imma bżonn li l-opinjoni tagħna jinstemaw. Grazzi il-kollega. Grazzi ħafna, Sinjura President, jina wkoll nirrepeti il-xewqa tajba tal-sena ġdida. Il-grupp tal-ICR jixtieq li naqtfu l-qoddim fuq dan ir-rapport. Jiena napprezza l-kummenti li diġa smajna hemm il-kumment ta' Sabina wkoll fuq il-biża li kollox jisfa fix-xej eh, mħabba l-kompromess il-kompromessi li rnexxilna nilħu. Dan ir-rapport huwa importanti u anki fix-xena f'dak li qed jiġri eh, fir-Renju Unit dan tar benefiċċji u se jkun utli. Għalhekk l-unika emenda tal-ICR waħda biss, ġifiri, kienet fuq il-protezzjoni tat tfal. Jina naħseb li il-kommenti li ma wessawx l-ambitu, nistaw nil-għawħu nil kol dan il-komment, għax referenzi mux ċari għal pjattafermi oħra jistaw iġibu ċertu problemi u jħazbuna mux ftit naħseb li nistaw niftħu dan id-dibattitu f'kuntesti differenti kif qalet Petra. E, Punti ħor tal-tħassib dwar ir-rati tal-AT tal-VAT su anki li konna rati li kunu jixxiebħu. Rata l-istess mux se tkun e, tajba anzi se jġib ċertu perikli għax dawn ir-rati jolow mhux jonqsu. U fl-aħħar jiena naħseb li l-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġni huwa prinċipju li rridu niddefenduh kien nimxu għal pajjiż ta' destinazzjoni se joħloq il-problemi. U irridu noqogħdu attenti mhux nazlu dak li jaqblinna biss ġifiri jekk ma noqodux attenti mmorru lura jekk nażlu l-pajjiżni ta' destinazzjoni. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, Sinjura. Iva, jena u kol namella u auguri tijaj sena l-ġdida nirgrazzja l-Petra għal spiega ċara punti xil xtaqt insemmi dwar il-kontradizzjoni ta' ċertu argumenti qed ngħidu li kulħadd jixtieq li l-suq digitali jimxi tajjeb imma għalhekk il-kundizzjonijiet ta' dimensjoni kulturali jridu jiġi garantiti u fuq dan nixtieq insemmi dal ġej. Jiena naħseb li rridu nżguraw li il-konflitti ta' fej ridu naslu mhux ifixkluna imma narfu nużawhom tajjeb biex ikun hemm aċċess ukoll għal kontenut kulturali għall-utenti għaċ-ċittadini. Imma ukoll naraw li nħarsu id-drittijiet ta' min jipprovdi s-servizzi naraw li l-aċċess li kunem u kol test fit tlet stadi jena naħseb li għal darbohra nejdu li nsibu kompromess bejnietna bej il-kulturi il-komitat tana tagħna u dak tal-ġuri. mhux biss ġifri kwantu għal kontenut fuq l-internet naraw li kunem il-garanziji u kol għal eh, content providers dawk li jkunu qegħdin jipprovdu il-kontenut. Dwar it-territorju parzjali u l-licenzi. Forsi mux mumiex punti li rridu narawhom issa, ma fil-futur żgur se jaslu rridu niddiskutuhom. Il-bżonn li kunem l-armonizzazzjoni eh, fil-qasam tax-xjenza u r-riċerka. Ovvjament, mbagħad fuq il-pjattaformi veru li se jkollna bżonn definizzjonijiet ċari, naraw x'inhuma ma' pjattaformi għal servizzi u dawk li hu għandhom kontenut iktar ta' natura kulturali u servizzi kulturali. Ir-regolamenti se jvarjaw. Hemm il-konvenzjoni tal-UNESCO fuq diversità kulturali. Hemm irridu noqogħdu attenti dwar dan kollu ġifiri it-trattati internazzjonali li jiġu u kol konsidrati. Jena naħseb li se nkunu nistaw naqblu u kol fuq il-geoblocking fej kull darba li mhux ġustifikata biex neħilsu mill-geoblocking darba l-dejjem. Jekk wieħed iqis modelli differenti tas-suq, Is-suq minnum fih evolba f'tali mod biex jeqret il-geoblocking. Tajjeb nqodu attendi fil-paridju li ġej. U naraw leġizlazzjoni kif tiżvolġi. Grazzi. Grazzi, President, jiena xtaqt nuri dubju tiegħi fuq dwar il metodologija li intużat Jiena naħseb li qed u preċedent għax ħriġna ħadna ċertu partijiet ta' opinjoni li ħarġet mill-kumitat. U il-regolament tal-parlament ġi miksur. Jiena naf li l-kollega kella buona volontà, imma aħna b'mod suġġettiv ħadna eh, partijiet minn dokument tal-Kumitat tal-Kultura. tal komitat tal kultura u ħadnieh minnu u meta nkunu qegħdin nieħdu dokument li diġà eh, votajna għalih, irridu nerġgħu ngħaddu għal votor eh, id-dokument issa nbidel. Eh, din il-biċċa xogħol hija prassi li tmur kull prinċipju ta' demokratija u ċerti affarijiet li aħna deċidejna fuqhom fil-bidu tal-proċess ekkeku għal tajjeb jew għal ħażin qed naraw li ċertu affarijiet kellhom jiġu rispettat kif ġew ivvutati votajna li jom qabel. Kif smajna? li l-opinjoni kena imbiċruwa jew kella nieħdu partijiet minna. Iva, imma jekk hemm regola imħabba tul ta' dokument, din ir-regola tiġi rispettata hemm ċertu kumitati li talbu li l-opinjoni tagħna titqassar, aħna suppost waqafna għal dana. U edna le. Aħna rridu nkunu rispettati mill-oħrajn. Il-kumitat tagħna mhix kumitat inqas importanti mill-oħrajn. U għandna dinjeta tagħna dinjeta li suppost aħna inħarsuha u immexxuha l-qudiem Jiena nispera li dawn l-affarijiet ma jerġgħux jirrepetu ruhom u komitati oħra jirrispettaw il-President u il-Kumitat tal-Kultura fil-ġejjini. Grazzi. E poi risponderemo a questo obiettivo. Fuq dan il-punt nirrispondu wara l-ewwel net nisimgħu l-aħħar kollega eh, Grammatikakis. Fuq dan il-punt li għajjem tinti sinjura aħna ovvjament il-kumitati kollha aħna kien hemm tnej leading u erba taw il-parir tagħhom imħabba kompetenzi maqsuma bejnietom u jew esklusivi. Kull kumitat ipprova bl-awtonomija eh, tagħhom stess raw id-dokumenti tal-opinjonijiet kollha. Mbagħad kien hemm mandat li rċevow ir rapporters u shadows biex jaraw kif setaw jinnegozjaw biex noħolqu eh, kuntess għafas eh, ta, ta' opinjoni ta' dokument. Dan jiġri meta jkunem kumitati lider u l-oħrajn li jagħtu pariri biss. Aħna tajna l-opinjoni, il-parir għawi, kien parir qawwi, imma dak kien il-proċess fl-opinjoni tiegħi Jina naħseb li kollox ġi rispettat kif qalu Petra u l-kollegi l-oħra inkwantu għal punti fundamentali dwar il-kompetenza esklużiva issa ma kienemx eh, problemi fuq dan, fuq il-negozjati il-qofol ta' kollox, fin-negozjati rajna li kumitati oħra u kol kellom jinsow il-parir il oriġinali tagħhom, il-proċedura hija dik li hi biex fl-aħħar mill-aħħar naslu għal dokument li jkunu qed jaqblu il-kumitati kollha miegħu. Iġifiri il-linji politiċi differenti jaslu biex jiltaqgħu ġifiri rrit nkun ċara, ma l proċedura ma ġiex abbużata, kienet proċedura kif suppost il-kollega eh, Grammatikakis unbat ma nafx jekk hemm eh, xi interventi oħra. Jiena u koll nixtieq ngħid eh, is-sena tajba l kulħadd nixtieq li kulħadd ikun kontant, kuntent. Il-kuntent itsa fl-Ewropa mhix xi ħaġa faċli bħalissa. L-Ewropa tagħna qed tiffaċċja żewġ problemi prinċipali il it-terrorizmu u l-kriżi ta' refuġjati. Sabiex l-Ewropa timxi l qudiem dawn iż-żewġ problemi, dawn iż-żewġ kwistjonijiet bil-fors li rridu naraw x'azzjoni rridu nieħdu u mhux inkunu eh, nittrattawhom bapatija. Huwa minnu li il-riżultat li kelmitna dwar Petra mhux aħjar minn dak li kont qed nistenna jien. Ma kontx qed nistenna riżultat tant tajjeb peress li negozjati ma kienu blafini ma spiċċaw qatt għalek jiena nishtiq nirringrazzja lil Petra u mhux biss da kolla li kienu valuti f'dawn negozjati diffiċli. Tmien punti rnexxielna naslu għalihom il-kwistjoni tal-pjattaformi hija waħda verament diffiċli, komplessa. Qegħdin nippruvaw nagħmlu l-impossibbli forsi ta' min jistenna ftit biex naraw kif se jizvolġu l-affarijiet, ma jima tantxin ottimist dwar il-leġislazzjoni li tista' toħroġ hawnhekk. Ma naħsibx li se jirnexxilna niksbu dak li rridu permezz leġislazzjoni forsi Petra aktar ottimista minni. Huma kwistjonijiet diffiċli anki biex wieħed jinterpretohom kif irid. U biex nagħlaq għandi mistoqsija Petra u jien naħsbu li iltqajn ma' żewġ diffikultajiet prinċipali u għalhekk xtaqt inkun naf x'kienet l-ikbar diffikultà mal-kumitat itre. Għax jiena naħseb li dan il-kumitat qed ikun daqsxej arroganti. Grazzi ħafna. Ehm, Sir, xinat interventi prim. Jekk memx iktar interventi, Naddi l-kelma l-rapporter ma qabel nixtieq inkun naf x'għandha xtajt il-Kummissjoni. Nirringrazzjata li qiegħda hawnhekk forsi għandha xi kummenti minn naħa ta' ħafna rprezzaw ħafna li kieku tixtieq tagħmel intervent. Grazzi ħafna u tajtni il-kelma jina Policy Officer DG Connect l-ewwel net fisem il-Kummissjoni nixtieq ngħid sena tajba lil kulħadd m'għandniex ħafna xnajdu f'dan l-istadju qegħdin ilna nsegwu dan id-dibattitu. il dibattitu meta kien hemm id-dibattitu fitre, fintkom, imko u fil-komitati kollha matul il-perjodu tal-abbozzar tar-rapport. Dan huwa rapport sostanzjali, wieħed kbir, ħafna emendi, ħafna kompromessi. Aħna qegħdin f'proċess finalizzaw il-rapport konsolidat kif tafu fi Strasburg il-ġimgħa d-dieħla se jkun hemm skambju mal-Viċi President u l-ex iktar fil-font <coughs> raw kif morru matul il-proposti leġislativi. Għalek qed nistennew illi naħdmu flimkien ma' Komitat tal-Kultura fuq eh, l-affarijiet li huma ta' kompetenza esklużiva tal-Komitat Kult. Grazzi. Grazzi, jo. Grazzi ħafna, naddi l-kelma issa lil Petra. Nadilek li kelma Petra jekk joġbok. Iva fil-qosor ħafna forsi. Għanna bżon illi ma noqodux najdu fuq il-komitati l-oħra l-negozjati kienu pjuttost diffiċli mis nidħol iktar fettal. Naħseb il-liva wasalna l-kompromess tajjeb nistgħu naqblu fuq u din hija ħaġa l importanti fl-aħħar mill-aħħar. Imma biex Mura għal dak li għalet il-Sinjura Nofi, jina ma nafx eżat eżatt li mija li mur regolament bażiku li fuq qed titkellem inta hawnhekk. Hawnhekk is-sitwazzjoni kienet diffiċli ħafna għax kien hemm ħafna kompetenzi esklużivi u tal-ofol. U meta noħorġu opinjoni l-aħħar mill-aħħar aħna niddependu mir-rida tajba eh, tal-lead committees. Hawnhekk kena l-effett pożittiv għax kien hemm tant kompetenzi tal qofol tal-qalba illi kien hemm ħafna punti li stajna negozjaw fuqhom matul in-negozjati. U f'ħafna oqsma kellna suċċess għax għana provajna navvanzaw il-pożizzjoni tal-komitat tagħna fuq il-pjattaformi pereżempju hawnhekk tennejna din dan l-aspett importanti kruċali għal beni kulturali, speċjalment għal kontenut tal-mezz tax-xandir, ġifieri hemm bżonn li jkun hemm taqbil ma' prodotti oħra u konvenzjoni tal-UNESCO importanti ħafna għandna bżonn din tiġi riflessu għal għandna kompetenza esklużiva. Jien għamil taqsira ta' dak li trattajna, imma dak li għamilna ma' Shadow Rapporteur u da ma' jbidlix il-premessa u l-enija li kenna fil-Komitat tal-Kultura. U dawn huma opinjonijiet tagħna fil-Komitat tagħna li ma jistawx joħdu għomna għax għamlu parti mid diskussjonijiet tagħna fil-futur għal dawn l-oqsma meta niġu lura mal-Kummissjoni nitkellmu magħhom. Nistgħu morru lura għal dawn l-opinjonijiet sa nagħmlu referenza li huma ngħidu din hija l-pożizzjoni tagħna. Il-Kumitat tal-Kultura u mhux opinjoni tal-MEPs imma l-pożizzjoni tal-Kumitat tal-Kultura. Għalek iva proċess diffiċli wasanna għal kompromess fl-aħħar tas-sena u naħseb li nistgħu nkunu pjuttost sodisfatti għax hemm ħafna punti fejn għandna kompetenza esklużiva u dawn iġu riflessi kif aħna xtaqna. Iva, grazzi ħafna, ovvjament jina nirringrazzja l-Petra eh, għal xol, għax ovvjament kien proċess twil biex naslu għal kompromess, kien hemm ukoll approċċ minn naħa tal-Kummissjoni illi ovvjament anki pożittivament limitatna imma um, ċolitna nħorġu b'strateġija u namlu rapport mhux biss fuq aspett individwali, att individwali, ma fuq l-istrateġija kollha kemmi. U din ġabet magħha metodoloġija tax-xogħol illi kien iktar kumpless ovvjament fejn kulħadd kien mitlub illi jasal għan negozjati u għal kompromess fid-dawl ta' ridefinizzjoni ta' dawk illi huma it-tess għax kollha ħarġu b'opinjonijiet li mbagħad ovvjament kellhom jiġu koordinati u dan huwa punt għandu x'qasam mal-kumitati kollha mhux tagħna biss. Issa, b'xi ċertu sens jew ieħor anke brabta ma' kumitati oħra aħna wkoll ċerti punti illi forsi eh, kienu xiftit eh, għalihom. Issa fil-qatt tal-koordinaturi wara dan din il-laqa naraw kif nistgħu niproċedu għax kif Ryan qal u Peter ukoll issa joħroġ ċar illi aħna għandna test illi anki jekk forsi jippreżenta xi ftit problemi għax ma stajniex niksbu kollox, ovvjament imma huwa test tajjeb bilanċat għal komitat tal-kultur problema tkun illi naraw li ma se jkunu l-emendi u jekk xi ħadd ikun irid forsi jizbalanċa dak li aħna ksibna fantul il-negozjatu, l se konna insegwu birqa ħafna ħna se nagħmlu bħala kumitat dawn il rapporter u fil għalimis se nipprovaw insibu mod kif inkunu nistgħu niżvolġu x-xogħol tagħna u għalhekk nixtieq nirringrazzja lil kulħadd u konvinta li dan huwa bidu tajjeb. Issa nala dan l-argument dan is-suġġett u immur issa għal punt li mis l-aġenda tagħna. Permettuli. Mela, issa wasanna għal punt 5 tal-aġenda tagħna. Tiftakru fuq ir-reazzjoni tal-Internet Governance Forum ta' Novembru tal-2015 fil-Brażil fuq il-kwistjoni tal-gvernanza ta' l-Internet mill-lat sostenibli dan kien suġġett illi ġabar ħafna suġġetti kollha marbutin mad dibattitu tal-lum ġifir l-ekonomija diġitali, is-sigurtà ċibernetika, il- l-ekonomija tal-internet, l-università, drittijiet tal-bniedem, ċifi dawn huma kollu suġġetti marbuti ma' xulxin u fuq drittijiet u fuq l-internet se jkun hemm ġimgħa f'Mejju dedikata għall-Ewropa l-Università ta' Firenze anka meta morna, ġifiri emmek u qalu illi se jkun hemm konferenza dedikata għal dan is-suġġett għax hemm riċerka għaddejja fuq il-gvernanza tal-internet u tal-drittijiet tal-bniedem, ġifiri dan huwa suġġett dejjem tikber fl-importanza tiegħu. Għall-ewwel derba il-Kumitat tal-Kultura bat żewġ membri is-Sinjuri Ferajn u Wod u nsaqsi lilhom li forsi jgħidulna xi ħaġa fuq il-parteċipazzjoni tagħhom u r-riżultati u l-ewwel ngħaddi l-kelma l-Onorevoli eh, Frajan un bat l-Onorevoli Wodan ringrazzjom tal-li ipparteċipaw fi simna. Grazzi ħafna. Iva, tajab ħafna illi kienem żewġ MEPs li parteċipaw f'dan il-forum għax dan qed eh, jikber dejjem fl-importanza fil-gvernanza tal-internet. Hemm bżonn inkunu kawti meta nitkellmu għax qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq l-internet u jekk forsi inti ma tkun ma segwejtux dan is-suġġett forsi bżonn tkunu iktar attenti fuq anki l-affarijiet li npoġġu fuq l-internet bħala pjattaforma internazzjonali u nevitaw gvernijiet illi daħla fajt fuq l-intranet tagħhom u tista' teddet il ta' tal-internet stess u il-futur tal-gvernanza tal-forum fuq l-internet per se li ġi maqaf mill-ġnus maquda u kena nestendu l-mandat li kien ser um, jaqaf l-2015 l-proċessa proċess dejda u l-aħħar 10 snin u kien hemm żewġ perjodi ta' 5 snin għal gvernanza tal-Internet Governance Forum U għalhekk dan ir-rapport fuq 10 snin f'żewġ perjodi ta' 5 snin ġi diskuss intensament fil-forum u l-konklużjoni kienet illi dan l-approċ li għandu x'jaqsam mal dinja tal-politika tagħna l-kumpaniji u l-NGOs ħallew il-frott tagħhom u kien hemm bosta inizjattivi per eżempju l-osma tal-protezzjoni ta' tfal, suġġett li ilna niddiskutuh daw l-aħħar snin fid-dinja tal-kummerċ, dinja tal-politika, strateġija tiġu żviluppati biex insaħħu eh, din il-pożizzjoni. U għalhekk dan kien proċess mimli b'suċċess fl-aħħar laqgħa tal-ġnus maquda b'riżoluzzjoni fil-bidu ta' Deċembru biex nestendu il-mandat tal-Internet Governance Forum għal 10 snin oħra. Għalhekk mhux perjodu ta' 5 snin bħalli modi imma 10 snin. U għalhekk hemm bżonn naraw li ma se jkun il- futur, imma part importanti tad dibattitu tagħna kienu dawn laqad bilaterali kien hemm bosta workshops, kien hemm laqad bilaterali intqajna ma' gruppi differenti, Ewropej u mhux Ewropej. Intqajna ma' delegazzjoni Amerikana fuq il-proċess ta' tranzizzjoni għal ICANN li għal-organizzazzjoni li titratta mal-ħidma tal-internet, l-ismit il-gbar tal-dinja tal-internet. Dawn id-domain stant importanti f'partijiet differenti tad-dinja, ġifiri huma imexxu il-ħidma tal-internet f'dawn il pajiz madwar id-dinja mill-perspettiva Amerikana dik leġislattiva u għalek eh, xbaran l-affarijiet biex eh, dan il-proċess jikompli għaddej. U l-għanna konstrakt jisir waħda internazzjonali kif ukoll ir-responsabilità legali ta' ICAN u kif din tista' tkun garanzija għal futur. Jekk ikollha perspettiva internazzjonali. Nittamaw illi nkunu nistgħu naslu għal deċiżjoni ħarija s-sena d-dieħla qabel l-elezzjonijiet Amerikani. biex hekk il-gvern uħoġ mill-kompetenza legali biex hekk l-affarijiet ikollhom perspettiva internazzjonali u għalhekk il-Kongress hemm bżonn jiddeċidi qabel l-elezzjoni ta' xla derba jibda tibda l-kampanja elettorali l-affarijiet ikunu iktar diffiċli. U għalhekk l-affarijiet hemm bżonn jitħaffew mhux ħażin. Kien hemm kwistjonijiet ukoll importanti trattajna fil-workshops, pereżempju zero rating, neutralità, ħareġ ċari fl-Ewropa qegħdin nitkellmu mod differenti mill-bqija tad-dinja mill-pajjiżi qed jiżviluppaw illi jgħidu zero rating huwa importanti ħafna għax jekk le m'għandniex l-opportunità għal broadband rollout u xi tip ta' aċċess għall-internet u fl-Ewropa u dan huwa l-każ ukoll x'imkien ieħor kif nistgħu nitkellmu fuq l-internet jekk qed naraw biss il fri Facebook imma wieħed ikollu bżonn iħallas għal pjattaformi differenti għax l-internet hija ħaġa differenti. Qegħdin nitkellmu x'qegħdin nitkellmu biss fuq Facebook li huwa bla ħlas u dan jista' tkun vettura wkoll f'ċerti pajjiżi fejn ikun hemm l-infrastruttura imma fuq meda twila ta' żmien in-net neutrality u l-prinċipju stess ta' l-ugwaljanza u ta' trattament indaqs ma' kollha suġġetti li hemm bżonn iddiskutuhom. Anki drittijiet tal-bniedem fuq l-internet, il-libertà tal-ġurnalizmu dawn huma kollha suġġetti importanti ħafna. huma suġġetti li din iddiskutuhom? u għalhekk għandna bżonn nkonna ċar f'moħħna l-pożizzjoni Ewropea li min. Din hija xi ħaġa li tiżid fl-importanza tagħha hawnhekk fl-Ewropa biex hekk nżguraw ruħna illi nikkonsidraw dan l-aspett fuq livell Ewropew. Għanna bżonn nagħmlu dawn l-affarijiet bis-serjetà għax il-ħelsin fuq l-internet huwa suġġest tassew għal qalbna. U madwar id-dinja dan huwa l-każ ukoll għalhekk il- L-Europa e- u l-pozizjoni tagħhom importanti ħafna din id-dibattitu l-Kummissjoni tat bidu għal dan il-proċess permezz tal-ema se jkun hemm din l-struttura ta' osservatorju eh, b'saħħtu eh, mod internazzjonali li jista' jagħmel monitoraġġ tal-internet mhux biss biex jikkontrolla jiraw x'għaddej imma jaraw kol il-leġislazzjonijiet differenti u l-strutturi differenti li għamlu parti minn din id-dinja tal-internet fuq livell internazzjonali u hekk dejjem nkunu nżidu wara affarijiet li nafu u naraw possibiltajiet għall-edukazzjoni, għall-informazzjoni. Ikonna l-istampa legali għall-internet. U ikonna sistemi ta' twissija, bikrija, biex hekk naraw jekk l-affarijiet forsi mhumiex eh, din jimxu kif suppost, nista' niqafaw għax ġudi naħseb għandha xtajt ukoll, tajb li kieku fl-2016 ġifieri din is-sena nkunu nistgħu nebatu żewġ persuni mill-kumitat biex jipparteċipaw u nittamaw il-delegazzjoni tiġi mibawta. U tajb li kena din rappresentanza fuq livell Ewropew għax huwa importanti illi nuru illi illi l europa tiġi rappreżentata f'dan il-forum u anki jekk se jkun hemm forsi l-ġimgħa ta' Strasburg, imma almenu nies jista' jiġu hawnhekk Brussell il-ġimgħa u jipparteċipaw x'inhi opportunità tajba ħafna biex nitkellmu eh, ma' daw kollha li huma interessati mal partijiet kollha interessati u nippreparaw dak li se jiġri fuq livell internazzjonali jekk intkom interessati segretarjat tal-Kumitat ITRE jagħti deskrizzjoni qasira tal-vjaġġ tagħna. Ma tista' taċċedu għal din l-informazzjoni. Grazzi ħafna Sabin. Iva dan il-dokument aħna sen eh, ovvjament sen qasmu għax tajjeb illi kulħadd jiġi informat u kif ta' fint saqsejna u għadna qegħdin iddeċidu pala biro tal-itrelli mhuma żewġ eh, kollegi li jistgħu morru għal dan il-forum d-derba u nitlob biss li dawn iż-żewġ persuni eh, illi jirriservaw ovvjament jibqaw koerenti jmorru. Ma nafx hekk eh, Julie Wood tixtieqx forsi żid xi ħaġa. Grazzi ħafna u sena tajba lil kulħadd. Nixtieq ngħid grazzi tal-li tajtuli din l-opportunità biex imur nipparteċipa fl-IGF u jiena ferħana illi Sabin tat eh, rakkont tal-aspetti iktar tekniċi tal-laqa. biex inkunu nafu kif eh, jaħdem l-internet, ħaġa li għamlu l-geeks dawk li jafu ħafna fuq l-internet, imma jina sa konvertejt u naħseb illi meta wieħed jimpenja ruħu man nies li tassewa din jaħdmu f'dan il-qasam u e, tidħol fil-font kif għamilna aħna wara kollox u ma nibqawx e, naħsbu fuq l-akronomi, ICAN u l-affarijiet oħra. Forsi dawn l-affarijiet huma diffiċli, imma jekk ikolkom pama kien aħna e, laqat ma' nies li għandhom passjoni kbira għal din id-dinja tal-internet u għaliex tantu importanti l-internet jibqa' aċċessibbli għal ġid tan-nies u dan ma nistawx nirrealizzaw jekk biss imorru online. Din hija ironija sħiħa x'nitkellmu fuq l-internet u kif jaħdem l-internet ma mbagħad ma nagħmilx nagħmlu xejn online imma f'kamra ma' nies ma' nies oħra. U lek nixtieq ngħid kemm jiena ħadd gost, kemm ġejt ispirata u naf li l-internet jikkonnettja ruħu ma' ħafna affarijiet li għamlu parti mix-xogħol tiegħi, pereżempju eżempju sena li għaddit jiena rappresentajt l-Komitat FEM f'Ġinevra u intqajt ma' xuħut minn dawn l-istess nies u trattajna l-istess soġġetti u jiena wkoll membru tal-European Internet Forum. U għalhekk meta wieħed jara dawn l-irbit li hemm bejn l-aspetti differenti tal-ħidma tagħna, dan huwa aspett importanti ħafna nixtieq ngħid ukoll kemm ħdimna tajjeb flimkien u konna delegazzjoni u najdilkom biss illi nara ftit il-noti tal-laqa. Konna delegazzjoni eh, sabiħa ħafna mill-komitati differenti u mill-gruppi differenti u ħdimna tajab ħafna fl-imkien. U fassana dan il-dokument li firmajna kollha kemm aħna battin ħlura u ġie publikat qabel ma wasanna lura fl-Ewropa u l-fatt li stajna naħdmu eh, mod tant koeżiv u koerenti bħala eh, bħala deputati parlamentari mal gruppi differenti kien Parlament Ewropew tassow jagħmel dak li jista' jagħmel l-aħjar affarijiet tan-nies ċittadini tagħna u għall-umanità. Fuq livell personali, xi laqat. Isabit e, e kelmet fuq il-ħidma formali, però huwa e, post eccellenti fejn wieħed e, jintaqa, jintaqa ma' nis importanti u f'daqqa waħda wieħed jirrealizza kemm huwa importanti jintaqa' ma' nis bħal dawn illi wieħed jintaqa' ma' persuni li għedin jaħdmu fil-programmi tal-edukazzjoni fl-Afrika e, u għamilna ħidma tajba ħafna maħħom. Is-suġġett prinċipali kien fuq l izvilup sostenibbli għal stant kull ma sar sar taħt dan l-argument. Ma kien hemm ħafna eżempi tal-aħjar prassi u tallimna ħafna u jina mort għal workshops Eh, ma' nis li kienu qegħdin jaħdmu fil-libreriji, fil-edukazzjoni informali. Però f'pajjiżi fejn l-edukazzjoni mhijiex daqshekk aċċessibbli daqs kemm hija fil-punent. Però anki workshops fu cyberbullying, attakki kontra n-nisa, violenza online kif ukoll eh, il-persuni li qegħdin jaħdmu fuq l-internet iktar żgur. ma kollha daw eżempi ta' l-aħjar prassi li nistgħu eh, li nistaw nimitaw hawnhekk fil-kumitat tagħna u fl-istati membri. Ħaġa waħda li sibta interessanti hija illi kien hemm ħafna nies mis-soċjetà ċivili, ħafna żgħażagħ kienet post pjuttost inaċċessibbli tal-pajis, ma konniex fil-kapitali u l-fatt li ma morniex f'ċentru importanti eh, kien, kien diffiċli. Però meta ntajna ma' membri tal-autorità brażiljana huma għamlu din id-deċiżjoni importanti fuq fejn se jagħmluha din il-konferenza u li ma jagħmluhiex f'belt importanti, belt kbira. U dan huwa importanti għalix irridu nifukaw ftit fuq anki zoni periferiċi biex najdu hekk. Imma il-forum mbagħad ħareġ xi sebejn scholarship biex il ikun hemm aċċess għal min jieħu deċiżjonijiet għal parlamentari eh, fuq u ma fil-Internet Governance Forum eh, irridu nizguraw li din l-inizjativa titkompla li dawn il-persuni jistaw jibqaw jiġu f'dawn il-fora u jitkelmu maħna. U illi aħna inkomplu nattendu u, u li jisiru mux neċessarjament fil-ċentri, anki f'belt periferika. Grazzi għal dastant għall-opportunità. Grazzi, grazzi kemm lil Sabin kif ukoll lil Ġuli għal dan ir-rwol importanti tagħhom u anke għal rapporti li Eh, għal relazzjonijiet li huma waqfu ma' persuni hemmhekk eh, u importanti illi noħolqu relazzjonijiet ma' kollegi u anki fil-European eh, Forum. Naħseb illi dinja opportunità biex jekk irridu nistaw diġa nibdew naħsbu għal suġġetti li minn imur fil-forum li ġejjin e, ikun e jista' jippreżenta f'dan il-forum. U importanti li nkomplu nattendu flimkien mal-Komitat ITRE. Issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 6, ċoe il-kwitanza tal-2014 għanna abbozz ta' opinjoni għawnek u għawnek id-deċidejna. Kull sena ikon rapporter biex jipprezenta il-kwittanza fil-mandat preċedenti kien lokar tal-grupp Alde u għal daqstan din id-darba eh, deċidejna natuħ lil kollega Tom u hija għamlet dan ix-xogħol u nirringrazzja l-iskadenza għall-emendi hija fissatejta war l-ofsinar tal tal-19 ta' jannar. Issa is-Sinjura Tom nagħti il-mikrofonu lila. Grazzi. Jiddispjaċini irrit nerġa' nitla mm, għax fi kwarta oħra għandi laqa tal-empl. L-2014 u importanti għax kienet l-ewwel sena fejn kien hemm problemi ġodda u anke għadu kmini biex namlu konklużjonijiet, pero rridu irridu nifmu eh, xie xejrit u fejnu ma sejrin u rridu inwaqfu l-problemi f'kimini. Għalina, għalija kien suġġed ġdid da u jina mort fil- eh, parti tal-edukazzjoni biex nħosni iktar zgurata. Naħseb li ħafna minnkom raw er, er, er, Eh, il-proposti u nista' nerġa' ngħidilkom nixtieq nitlob il-kokobu biex jinkludi dawn il-proposti fil-mozzjoni tagħhom. L-ewwel net fl-ewwel sena tal-programm Erasmus Plus laħqu lan ta' iktar rapporti fl-edukazzjoni u tini nittamaw illi minnaw nuftitiħor l-Erasmus Plus se jkun se jgħaddi għal iktar stabilità, it-tini nilqaw il-passi lejn il-finanzjamenti uh, bl-ampsam illi huma aħjar għal ġestjoni nazzjonali. Dina kienet waħda mill-punti li tkellimna fuqa fl-Aġenzija u ma jifmu illi l-proċedimenti, l-proċeduri huma komplikati ħafna u edin jimxu f'din id-direzzjoni. Il-raba punt, imħazbin aħna li fl-iskejjel Ewropej ma ma rsolvewx l-kwistjoniet li ġew eh, indikati mill-orti tal-awdituri. Uh, biex ikun hemm sistema ta' rotazzjoni għal postijiet sensitivi. U, u eh, li ikun hemm iktar ġestjoni finanzjarja ġusta. U il-proċeduri ta' reklutaċ għandhom jitjiebu. U il-ħames punt illi issa ġeja Eh, il-midterm review u l-MMF u punt importanti għal-nefqa. Ija dokument għasir ħafna imma naħseb illi shadows jistgħu jtawluh pjuttost ħafna. Aħna nafu illi illi ma nistawx namluħ twil ħafna imma forsi nistaw namlu referenza għaż żewġ prob b'grammi oħrajn il-kreatività u l-Europa kreativa, l-Europa ta' ċittadini. Issa nati il-mikrofonu il-kollega jiena nishtiq ngħid illi illi niskużaw il-kollega il-kollega tiegħi ma setax kien eh, prezenti u tani dan id-dokument jiena ma nistax nżid ħafna ma dak li għattent u l-kollega għajt li l-IPP jaħseb li risorsi tal-edukazzjoni kultura fil-budget għandhom zewn minn fuq tajjeb fl-2014 u l-implementazzjoni tal-Erasmus Plus huwa importanti ħafna bħala għan. U aħna kontenti naraw li għall-ewwel sena tal-implementazzjoni taħħa l-programm l-għanijiet tiegħu, però u importanti kon nifukaw fuq l-iżviluppi futuri. U il-budget tal-Unjoni Ewropea kien dominat mill- Eh, ħlasijiet tard fl-2014. Dana minimizzajnieh fil-budget tal-2016 u għal-daqstax li PP għal daqstant li PP mandiġ punti taħsib importanti fuq l-opinjoni tal-kwitanza tal-2014. Nishtiq inżid xi ħaġa personali tiegħi wkoll u importanti li nżomm għajnejna miftuħin biex naraw kif qed jiġi implementati l-programm Erasmus Plus. Naf illi l-SD u koll għamlu smiħ fuq l-Erasmus Plus u hemm e, diffikultajiet tal-implementazzjoni ta' dawn il-programmi, kif dawn il-programmi qed jiġu ġestiti. U naħseb ukoll illi hemm bżonn u l-flus blaħjar b'mod xieraq u rridu naraw anki xinu ma rizultati fil-midterm review rridu nżomma miftuħin biex naraw kif il-programmi jistaw jimxu se l qoddim minnhom l qoddim hemm gruppi anki żgħar u ta' daqs medju u anki dawn għandhom ikollhom il-possibilità illi jistaw jiġu appoġġati mill-Unjoni Ewropea mhux li proġetti kbar biss. U importanti naħseb illi dan ikun iktar sempliċi, iktar ċar għal gruppi żgħar biex il-ħla il-nefqa eh, issir fuqta u tkun ħaġa li nistgħu nonfqu u kif iddiskutejna. Għax aħna kif rajna anki matul is-sena fil-programmi mhux biss dak li ddeċidejna aħna fil-kult eh, imma dak li qed jiġi propost mill-Kummissjoni l-ewwel qabel anki qabel ma l-Parlament u l-Komitati l-oħra jagħmlu deċiżjonijiet tagħhom. Irridu niftħu għajnejna u nqogħdu attenti illi dawn l-affarijiet isiru kif suppost. Petra. Grazzi ħafna. Anki l-kollega Tom tal-li preparat dan, dan il-rapport. Jena naf illi il-problema illi konna risorsi bilanċati għal programmi hija responsabilità hija responsabilità differenti u ma miex l-istess ħaġa bħal fatt illi il-programm jiġi implementat u rridu nkunu nafu anki li riżorsi ġew użati b'moċera għal daqstantina naħseb illi l-ewwel punt huwa miktub b'mod pożittiv għax eh, kif qalet il-kollega e l-applikazzjoni tal-programmi titlob attenzjoni għaliex tħassibna anki fuq l-istennijiet għana fil-komitat stess aħna għadna illi għandu jkun kollox iktar sempliċi meta niġu għal risorsi ta' Erasmus Plus destinati għal inizjattivi żgħar għal proġetti zaħar. U f'dan il kas hemm bżonn nirriflettu forsi nistaw nirrevedu it-test u dan i riguarda anki il-somom forfè u għaxira illi għanna bdilna il-sistema, issa għanna din il-sistema tal-lamp sam, eh, għanna din il-esperienza, pero għata għanna problemi fuq dak li għandu xaqsam ma l ispejjes tal-vjaġġi. differenzi għax hemm postijiet li l-jum aktar il-bot minn Brussel fejn wieħed għandu jmur u ħafna drabi e, e, e, meta wieħed jipprova jtir lej belt importanti kbira u aktar faċli li wieħed isib titira. Imma jekk wieħed irid imur fin-nord tal-Finlandja fi gżejjer il-bot ħafna dawn mhux l-istess ħaġa. U bil-lampsam ma rridux ma rridux neskludu ċerti gruppi u ċerti proġetti illi jista' jkun ma jirċevux iktar finanzjamenti. Irridu anki naħsbu għal formulazzjoni tal-iskejl Ewropej għax Aħna fil-Kumitat tagħna tkellimna ħafna fuq l-iskajjel Ewropej u rajna wkoll mill-rapport tal- eh, orti tal-awdituri tagħna għanna problemi għanna nafuħ, pero aħna rajna illi s-sena li għaddit kienem xi progressi fuq dak li għandu xaqsam mal-iskajjel Ewropej. U forsi rridu niftakruh dan u namlu formulazzjoni iktar pozittiva. Minar, ma ninsew fl-istess ħin illi għad hemm bżon ta' titjib fuq il-ġestjoni tal-budget. Però nistaw anki naħsbu fuq il-pozittivitajiet, fuq il-progressi fl-iskajjel Ewropej biex inkunu nistaw niformulaw il-kwistjoniet iktar iktar eh, mod pozitiv. Morgan. Grazzi. L-onet nishtiq nir-ingrazzja l-rapporter għal kwalità tal-opinjoni prezentat għal komitat tana. naturalment u għasir ħafna anki mħabba eh, fil-limitazzjonijiet tijaw, però anki jekk huwa qasir eh, qed jitkellem fuq ħafna mill-punti importanti li eh, kienu karatteristiċi tal-budget tal-2015 u 14 fuq dak li għandu xaqsa mal-kompetenza tagħna. Però jiena nixtieq anki infakkar kulħadd illi l-appuntament ta' kull sena tal-kwittanza miex rutina għax skont it-trattat il-Parlament jagħti il-kwittanza l-Komissjoni Ewropea mhux biss wara li kun ħares lejn il-kontijiet kollha, imma speċjalment meta wieħed iħares anki tal lejl kwalità tal-ispiża wara li kun ra illi wara illi tiġi analizzata mill-qorti tal-awdituri jekk il-fondi fil-fatt waslux lejn l-anijiet politiċi tagħhom. U il eh, għanni ħafna konsiderazzjonijiet, però kif qal qalet ir-rapporter m'hemmx pro, pro, problemi ta' kontabilità fl-2014 fil-programmi eh, tal-kompetenza tagħna, Europa Kreativa, Erasmus Plus u l-Europa ta' ċittadini. Fuq livell orizzontali mbagħad eh, e transazzjonijiet kienu kollha regolari u konformi. Kien hemm xi eh, rati ta' zbalja, zbalji bħalma ġara f'snin oħrajn meta l-ispiża hija maqsuma bejn l-Istati membri u Kommissjoni Ewropea, eh, trasporti, svilupp rurali u affarijiet oħra. U fuq kwistjonijiet illi mhumiex ta' kompetenza tagħna, però mm, anki eh, anki jekk ma mhumiex taħt il-kompetenza tagħna nistgħu anki eh, nisħu fuqhom. Irridu forsi nakkompanjawhom b'parir u b'linji gwida fuq punti speċifiċi u fuq il-punti li missa se jmiss se nirrippreżenta emendi. Hemm punti importanti ħafna fuq l-implementazzjoni ta' Erasmus Plus illi forsi mħabba fil-fatt illi fl-2014 kienet l-ewwel sena tal-implementazzjoni tiegħu tal-programm, però jista' jkun hemm anki għal raġunijiet iktar strutturali, speċjalment fis-settur taż Zazah. L-assoċjazzjoni ONG ta' Zaza, għax hemm diffikultà għal aċċess tal-finanzjamenti meta nqablu mal programm preċedenti ġoventu inflazzjoni. Fil-deċentralizzazzjoni tal-finanzjamenti parzjalment eh, u waqt ir-reviżjoni eh, eh, interim meta nitkellmu fuq l-Erasmus Plus, dawn il-punti kritiċi irridu nafaċawhom b'mod dettaljat. Din id-deċentralizzazzjoni bl-Aġenzija Nazzjonali ta' Kummerċ anki jekk aħna nil-qawa eh, fuq dak li għandu x'jaqsam mal-azzjoni numru wieħed għax hija ħafna ħjar għall-azzjonijiet nazzjonali ta' proġetti ta' mobilità, però fl-istess ħin edha twaqqaf id-dimensjoni Ewropea ta' Erasmus Plus, ta' numru 2, il ja effukata fuq proġetti u prassi aħjar eh, bejn suġġetti transnazjonali. Barra minn kompetizjoni bejn ombrelli Ewropej u, u assoċjazzjonijiet nazzjonali, nistgħu nistgħu naraw diffikultajiet pereżempju fil-Belġu fejn ħafna minn dawn l-assoċjazzjoni transnazzjonali fil-fatt jaċċedu biss għal finanzjamenti ta' stat membru wieħed biss. Fuq id-deċentralizzazzjoni ta' parti waħda mill resmus Platz tkun tista' tkun soluzzjoni tajba fuq dan il-punt. U nixtieq anki nsemmi il-difikultajiet li l-Greċa għandha Eh, fil-finanzjament tal Erasmus Plus Music Mazzaza fuq proċedura u anki fuq il-fat li memx kon finanzjament nazjonali u ħafna mill-fondi tal-2014 ġew sospiżi b'mod ġenerali. Riformi mitlubin mill-Greċa biex jisaxħu il-finanza pubblika tagħhom ma jistawx eh, ikollhom impatt fuq l-investimenti għaż-żgħażagħ U l-aħħar punt, mbagħad jekk dana wassal għal instabilità jena nittama illi din hija sitwazzjoni hija speċjali anki u mhux ta' kull darba. Il-kwestjonijiet il, il li tkellmet fuqhom anki r-rapporter fuq l-Iskola Ewropea, tkellmet fuqhom anki nixtieq ngħid xi ħaġa. Inna xi ftit snin nista' nagħtu rakkomandazzjoni din qorti tal-awdituri illi anki jekk bil-mod edin jiġu konsiderati u edin jiġu implementati fl-iskejjer singoli. Bar personalment jina nħoss illi irridu natu rakkomandazzjoniet fuq kif nistaw nirsolvu ħafna minn dawn il-problemi, per eżempju billi nżommu l-aħjar prassi illi eh, implementat il-Komissjoni Ewropea. Għandi proposta hawnhekk u se nipprezenta bl-emenda tiegħi. U fl-aħħar l-MFF fil-interim review tal-MFF kif qalet il-rapporter hemm punti importanti li se jiġu affaċċati fid-dettall. nistaw naġlu ftit għax għanda il-problema li eh, jiddispieċini għaxija tal-bitna biex nispiċaw kmin. Jena minix qed mhux qed nitlob. Jien għandi nesprimi il parti tijaj, għaxina jiena xadow. Hemm eh, il-kwistjoni tal-Lisbona mbagħad l-Ewropa 2020 hemm kwistjoni li mhix eh, kwistjoni żgħira. Il-fatt illi ma ġewx imħalsa ċerti eh, ħlasijiet. Uh, u hemm anki kwistjoni ta' own resources illi kien president tagħhom anki Mario Monti. U hemm anki dewmin fil-ħlasijiet ta' ħafna fatturi u dana mhux biss riskju ekonomiku. Imma riskju anki ta' reputazzjoni. U naħseb illi fuq dan irridu il l-faħru il-ħidma tal-kollegi tal-komitat tal-budget, pero irridu e, irridu naħdmu biktar saħħa biex nirbħu din ir-reżistenza. L-Viċi President tal-Orti tal-Awdituri għal illi għanna bżon ta' approċ ġdid għal ġestjoni tal-investimenti tal-Unjoni Ewropea biex ir-risorsi tal-budget ikunu jistaw jiġu allineati anki aħjar lejn il-linji politiċi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Il-kollega Truppel. Grazzi għarra dan il-rapport, jien fil-qosor ħafna nitkellem naħseb li il rata ta' l spejjes tal-infiq eh, tajjeb li irridu noqdu attenti xqalu kollegi oħra il-problemi tal-applikazzjonijiet li l-applikazzjonijiet kull ma jmorru jkunu iktar em, iktar komplikati. Aħna suppost qed nisimplifikaw l-affarijiet u d-dokumenti. Ġifiri l-istess kejjel dejjem jgħidu l-istess il-menti li l-applikazzjoni huma komplikati wis. Ġifri anki f'dan ir-rapport dan irrit jissemma li għadbaqa ħafna affarijiet xintejbu biex l-programm jiġu maniġġati tajjeb. Tajjeb, nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni tixtieq forsi tintervjeni wkoll fil-qasir. Qasir ħafna nsi. Bonġu, l-ewwel net jiena wkoll nixtieq nagħmlilkom l-awguri għall-2016 xtaqt ngħid biss li fir-rapport tal-qorti tal-awdituri il-programmi bra l eh, Erasmus Plus u qed nitkellmu fuq il-kapitlu 5 u jekk m'iniex sejjer żbal aqqas darba ma nsibu Erasmus Plus dan jawgura tajb ġifieri dan m'għandux problemi milli jidher. Imma ifisser ukoll li l-qorti fil-rapport tal-2014 tkellmet fuq il-ġrajiet u l-applikazzjonijiet ta' qabel tal-2013 u għalek forsi imma tantx insemmu l-Erasmus Plus għax dak iż-żmien ma kienx qed jintuża. Issa, fuq ir-rata tal-iżbalji meta nitkellmu fuq ir-riċerka memx għal Erasmus Plus jew il-programmi li aħna responsabbli għalihom, imma meta namlu l-awditjar tagħna Eh, interni fil-rapport tal-attività tana stess li wkoll jiġi rivedat il-rata tal-izbalija inqas mit 2% ġifieri dan juri li l-manager ta' dawn il-programmi qed isir tajjeb. Fuq is-simplifikazzjoni iva għal-programmi il-ġodda ħna segwejna l-parir tal-qorti biex nisimplifikaw l-affarijiet aħna għanna eh, il-unit cost u anki il-transport eh, dan ammont wieħed biss jiġi eh, ritornat u dejjem nipruvaw nisimplifikaw għal beneficjarji fuq il-20 transazzjoni l-orti l-awdituri iċċekkjat dwar l-kupru ta' ċertu fondi li ta' applikazzjoni li ma kunux qed jiġu li ma jkunux saru tajjeb, l-infiq ma jkunx sar tajjeb għalek inkunu rridu nerġaw nieħdu il-flus lura fuq l-2007 16 2016 għall-ewwel darba l-budget fil-budget l-ammont tal-kredits eh, tal-pagamenti huwa ikbar minn dak l-applikazzjonijiet li għandna jew l-ammonti għall-applikazzjonijiet iġifiri b'dan il-mod inkunu dejjem ikonna situazzjoni iktar tajba għall 2016 li tawgura tajbu mbagħad tal-2017. Tajjeb li nsemmuh dan il-punt. Biex nagħlaq l-ewwel punt eh, tiegħek dwar l-implementazzjoni ta' Erasmus Plus kif tafu kienet l-ewwel eh, sena tiegħu eh, kien hemm ċertu problemi tal-bidu għal programmi taż-żgħażagħ u nisperaw li daw fil-din is-sena nkunu qbadna ritmu tajjeb u l-problemi tal-bidu nkunu għalibnijom mannix l-indikazzjoni tal-budget tal-sena diħla manna li blan dekuzzjoni għalih imma nisperaw li naslu għalih biex dejjem aħna eh, it-talba kbira li għanna nkunu nistaw nirrispondu għalih li kolla bizzejiet flus għall-applikazzjonijiet kolla eh, it-talbi tal-applikazzjonijiet kolla li siru. Iva, minuta xtaqt insemmi il-kollega Tom naħseb li huwa importanti ħafna li fil-din il-kwittanza nitkellmu fuq il-programmi kollha l-Ewropa Kreativa, l-Ewropa ta' ċittadini u Ewropeana. Għaxin kalla ma jkonniex bilanċ tajjeb, ek ma nsemmuhomx kollha l-programmi. Fuq kwistjoni umbat li huwa minnu li f'seba' snin eh, Erasmus Eh, u Ewropa Kreativa ma daħalniex iktar risorsi. Imma fuq l-Ewropa Kreativa għadna baxxi wis eh. għalek fil-rapport tal-implementazzjoni u għet rrit jifem jekk. Għabbażi tal-2014-15 kien sem xie dewmin imma għalċertu ċertu linji tal-programm ta' Europa Kreativa jekk kienx hemm wisq. Peress li kien hemm erba' talbi tal-applikazzjonijiet jkun xem applikazzjoni ta' natura ta' tip wieħed. Wieħed irid jikkonsidra dawn affarijiet biex naraw kif jinqasmu r-riżorsi. L-Europa eh, ta' ċittadini ma kellix bizzejiet finanzi li provajna naraw kif insibu l-kaptu ta' din il-problema imma minn dak li rajna kif eh, twetta il-programm wieħed irid jifhem in-nuqqas proporzjon bejn it-talbiet u dak li nistgħu nagħtu. Ma kienx hemm biżejjed fondi u mill-budget xtaqt inkun naf jekk hemmx eh, ċertu frustrazzjoni anki fuq dan il-programm. Iva, grazzi kollegi, skużawni ħajkolli mur, grazzi għall ledijat ta'kom. Il-problema tejja wahda, għanna biss nofs paġna fej impoġġu dawn, kol, dawn l-affarijiet kollha. Imma qegħdin nifmu l-affarijiet bl-istess mod e, il-programmi differenti kollha huma importanti u rridu naraw li min ħalla sit-taxxi il-flus tat-taxxi u tajjeb. U għalhekk jiena nil l bil-miktub ta'kom u naraw xiġri edin ċemplu li għalek veru ħajkolli nħallikom. Kaptiamo perfettamente la Iva, aħna qed nifmu eh, ħafna drabi jkun hemm laqat li jsiru fl-istess ħin grazzi tal-li ġejt. Mela, xtaqt ngħidilkom li l-iskadenza huma l-19 ta' jannar fis-satej għall-emendi. Immorru għal punt numru 8 Issa, peress li numru seba, bissa eh, posponejni, issa nitkelmu dwar l-istudju tal-indikaturi tal-kwalità l-universitajiet. Intom tiftakru fl-ottubru tal-2014 konna deċidejna li nitolbu il-unit ta' riċerka li jagħmlu comparative study dwar din il-kwistjoni diffiċli ħafna li sati membri u kol jiddiskutu dan il periodi dwar l-indikaturi ta' kwalità l-universitajiet. L-istudju huwa wieħed interessanti għax itina edeja ġenerali ta' l-approċċi differenti dejjem fil-qafas tal-kwalità fil-qosma tal-universitajiet mhux biss minħabba l-sistemi diverġenti u dak li jużaw il-ranking u anki il-quality assessment, approach differenti, jina naħseb li rridu u koll naraw kif dawn iż-żewġ approċċi ikunu jistgħu jaqblu bejnietom li jkun hemm l-indikaturi wkoll internazzjonali. Jina naħseb li l-Ewropa għandha jkollha l-ambizzjoni biex fl-indikaturi internazzjonali anki jekk nafu li ir-ranking għandu xaqsa ma' aspetti kummerċjali li jiġbdu l-studenti, imma li naraw li dawn iż-żewġ metodi jiġu użati fl-imkien. E, Fl-Europa nafu li ċertu ċertu suġġetti ma jnatawx l-istess ranking ta' suġġetti oħra Grazzi għal dan il-rapport importanti, s Senjura Maria Kelo, eh, mill-Istitut tal-Kwalità tal-Universitajiet, se titkellem dwar il-Quality Assessment, u s Senjura l lem se titkellem dwar il-ranking differenti. U naraw kif dawn it-tnej jistaw jaqblu. Għandkom xi kwarta kull wieħed, u mbagħad se jkollkom id-domandi minnant il-kollegi. Nitlobkom toqodu kollegi għax huwa suġġett interessanti. Mela, Is-Sinjura Kwini Lam, l-ewwel persuna ħadd tkellem. Tajjeb wis, grazzi tal-li sedintuni Lili u l-Marija biex nejdu l-konftit dwar dan l-istudju u l-konklużjoniet li rriċina bihom dwar il- l-indikaturi ta' kwalità għall-universitajiet. F'din in-nofsija li ġejja se norukom ftit il-prezentazzjoni għanna f'din l-ordni ħan nitkellmu fuq ir-razzjonal, il kuntest l-anijiet tal-istudju, l-istruttura l metodologija li użajna, għan nitkellmu wkoll dwar il-riżultati tal-quality assurance u rankings skont l-istudju tagħna u mbagħad se nagħmlu eh, flejn l-axħar Marija se tagħmel il-ftit mm, paragun bejn il-Quality Assurance u Rankings u naraw x-rekomandazzjonijiet nistgħu niddiskutu bejnietna. Mela, dwar ir-razzjonal u il-kuntest, aħna ġejna mistiedna mill-Kummissjoni Ewropea biex nagħmlu dan l-istudju f'Novembru ta' sena l-oħra u fi żmien ta' erba xhur għamilna l-istudju dwar l-indikaturi tal-quality assurance u ranking u raġuni għall-istudju li eh, tlabtu li na biex namlu oħrajna li eh, fl-inni ta' politika dwar il- il-Youth on the Move, l-inizjattiva jew kella l-istrateġija tal-2020 jew is-sistemi ta' edukazzjoni dawn huma lini ta' politika ġenerali u fihom rajna iktar u iktar li jissemma il-bżon il biex l-universitajiet ikollhom iktar kwalità ikbar. U hemm ukoll dibattitu dejjem jikber dwar il-kwalità fil-edukazzjoni terzjarja u anki dwar il-quality assurance u rankings, specialment fuq livell dinji. Għalek, permezz dan l-istudju, aħna lan tana kien li naraw x'kienu l-iżviluppi da dawn l-aħħar dwar ir-rankings u tal-quality assurance u għamilna paragun ta' dawn iż-żewġ strumenti li jintużaw bejnietom u wkoll xi impatti dokumentati. Ġifri mhux biss dak li nisimgħu imma wkoll studji li saru qabel minn min studjużi qabel jew inkella minn għadiet tal-universitajiet. ċefiri rajna diġax sar bħala xogħol f'dan il-qasam tal-quality assurance. Abbażi ta' dan kollu din dawn il-provi u l-evidenzi stajna nagħmlu rekomendazzjonijiet għall parlament Ewropew fuq dawn iż-żewġ strumenti. Mill-istudju aħna ħriġna Eh, din il-pubblikazzjoni dokument ta' mit paġna u fih f'dan il-dokument subu id-data li jużajna, dettalji kollha dwar quality assurance, il-mekanizmi li jintużaw fuq livell nazzjonali u anki il-xi 10 ranking li aħna studjajna. Aħna għamilna wkoll l-informazzjoni dwar l-annessi. L-istudju huwa strutturat f'tlet tlieta jew erba' sezzjonijiet prinċipali. Għanna il-kapitli dwar il-Quality Assurance u Rankings samnijom żewġ partijiet għax QAs u Rankings ħafna drabi għaw min jasab li huma l-istess ħaġa li huma strumenti l-istess imma fil-fatt huma strumenti differenti ħafna lek aħna studjajnijaw mod separat. L-ewwel il-quality assurance u mbagħad l-rankings. Aħna għamilna analiżi komparativa ta' żewġ approċċi biex naraw fejn huma differenti u fejn huma simili. Ippruvajna naraw jekk hemm ukoll xi eh, affarijiet li jaqduhom xi rabtiet bejnietom u fl-aħħar tar-rapport insibu r-rekomendazzjonijiet tagħna. b'mod metodoloġiku peress li ma tantx għandna ħin peress li ma tantx għandna kellna ħin l-istudju aħna milna ir-riċerka in depth dwar il-literatura li teżisti dwar il-QAs u il-ranking, aħna ġbarna l-informazzjoni u d-data dwar 10 tip ta' rankings differenti u mekkanizmi ta' quality assurance li jintużaw fuq livell nazzjonali. U għazilna tmien skemi għall-in-depth analysis u għamilna rapporti fuq dawn il-pajizi dawn it-tminja u ukoll għamilna riċerka dwar tlet sistemi li mhumiex Ewropej, il-Ġappun, il-Brażil u l-Istati Uniti. Flimkien mad-data li rnexxilna nieħdu minn websites, għamilna um, l-interviews specialment fuq il-QA għax ma tantx hemm mm, dokumentazzjoni dwar il-quality assurance, allura intervistajna l-esperti. għal iktar tarif fid-dettall. U fl-axħar u mux li peress li għana dan l-istudju kien fuq il-kwalità, ridna naraw li l-istudju ikun ta' standard oli u involvejna żewġ esperti għal quality assurance, wieħed tal quality assurance, u mbagħad espert fuq il-global rankings li dan tal-aħħar tagħna pariri fuq il-metodoloġija tal-istudju u anki r-riżultati tiegħu. Għalhekk issa naslu għal eh, Marija settina riżultati, grazzi ħafna, se ngħidilkom xi ħaġa dwar il-quality assurance u x'sibna aħna. Xaħġa ħaġa partikolari għal kuntest Ewropew huwa li f'dan il-kuntest nitkellmu fuq il- 8 u erbajn sistemi eh, ta' edukazzjoni għanna divergenzja kbira tal quality assurance fil-qasam. Approċċi differenti, min jiffoka fuq programmi, oħrajn fuq istituzzjonijiet ta' eh, universitajiet, min huma fuq l-akkreditazzjoni, hemm ħafna eh, possibiltajiet Imma, imma minkejja dawn id-divergenzi hemm qafas Ewropew għal quality assurance. Din hija parti mill-Bologna process mill-bidu mill-1999 u l-quality assurance imbdiet qisu f'dak iż-żmien mod li ħareġ mill-proċess ta' Bologna. Il- ministri tal-edukazzjoni għolja u kienu u kol approvaw l-linji gwida tal-quality assurance u daw kienu l-offol fuq livell Ewropew. Ġifiri, kienem ċertu għaqda ta' sistemi anki jekk hemm id-diverġenzi li għadhom magħna. U mill-2008 Hemm reġistru tal-Europow eh, tal-Quality Assurance lista tal-aġenziji kollha li jeżistu li huma ġew ittestjati u ġew approvati. Ġifri hemm lista ta' aġenziji li wieħed jista' jorbot fuqhom. Hemm tnejn u aġenziji fil-pajjiżi 19 minnhom huma eh, pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Hemm 28 pajjiż f'dawn li 48 eh, fil-reġistru, iġifiri dawn huma l-qofol ta' dan il-qafas. Et naraw l-importanti huma responsabilta, l-accountability u anki l-quality improvement it-titjib. B'sistemi ta' um, quality assurance, ġifir l-akkreditazzjonijiet li jċekjaw um, dejjem li l kwalità jisqu li għanda titjib. Qed naraw li il-riżultati jvarjaw pajjiż għal ieħor min jingħata il-permess biex eh, jopera, min jitlob għal fondi, il-rikonoxximent ukoll tal-kwalifiki u rekomendazzjoni ta' min jużom u kol biex biex itejjeb il-sistema. Em u kol il-kunċett il kunċett tal L-ewwel ikun hemm checklist tal-standards minimi u Umbat wet irid isib kif jitjieb, kalla kwalità ma titjiebx. Jekk dejjem aħna kontentaw bil-minimu ma naslux. Għalhekk dawn l-istituzzjonijiet iridu jkollhom ukoll iktar għanijiet għolja. Or trigger uh, a positive change in the institutions beyond dejjem li lin minn dawn l-standards minimi. U l-eġenziji li jintegraw il-kriterji li u koll nużawhom mal-kriterji ta' sold, per eżempju fl-Olanda, karatteristika distinta li l-istituzzjoni tista' tażeli l-internalizzazzjoni, l-eċċellenza, l-innovazzjoni, eccetera. Iġifri dan u kol iġib iktar diversifikazzjoni u l-kuntest Ewropew naraw li kulħadd jiġi trattat l-istess barriers to a real creation of a European quality assurance area uh, because although we, talk, we have all the tools for a recognition of quality assurance for decisions deċiżjonijiet ta' deċiżjonijiet ta' ta' kwalità li jkomplu. Mħabba riċerka fuq il-assukazzjoni tal-kwalità huwa diffiċli ħafna illi ikunem dawn ir-rabtiet bejn dawn l-attivitajiet u il-kwalità tal-edukazzjoni fil-klassi bejn l-allima u l-istudent. U għalhekk jidhirli huwa impossibbli li naraw li huwa kwalità. U għalhekk dak li nixtiequ naraw. Imma naraw ukoll il-konsekwenzi mhux eh, impatti imma konsekwenzi u dak li naraw dan ir-rapport huwa illi Din l-external quality uh, assurance hija dik illi fejn aħna suppost naraw il-proċeduri, il-sistemi u il-ġestjoni minħabba l-assikurazzjoni tal-kwalità. U dan ifisser li issa hemm strutturi f'dawn l-iskejjel ta' talim oli u din l-assikurazzjoni issa hija parti tal-istrutturi tal-organigramma u hija importanti għal dawn l-istituzzjonijiet u għalhekk rizultat pożittiv huwa illi wasalna fl-Ewropa fejn eh, biċerbe għal pajjiżi nistgħu ngħidu li naslu għal dawn il-kriterji minimi dan huwa importanti ħafna l-ħarsin tal-istudent imma huwa importanti wkoll fil-kuntest internazzjonali u jekk naraw mbagħad dawk illi jipprovdu im għal liħ u għalhekk għandna bżonn inkunu nafu illi eh, l-standards għall-studenti huma tajbin mhumiex baxxi Il-ment tipiku huwa il l-assikurazzjoni tal-kwalità hija burokratika wis u tista' trasan l-innovazzjoni, pereżempju biex ma jkunx hemm joint programs jew dawk il-programmi interdisciplinari mal-industrija mal-kummerċ, pereżempju. Identifikajna xi eh, sfidi komuni nistaw naraw illi kienem u koll uh, approċ li kun iktar uh, ta' auditjar ta' kwalità fin responsabilta tkun fidejn istituzzjonijiet li huma responsabli għal kwalità. U l-assikurazzjoni ta' kwalità hija biss garanzija. Minn barra qegħdin naraw importanza għal rapportaġġ ta' dawn ir-riżultati, iktar pubblikazzjoni trasparenti, eh, dawn ir-rapporti jkunu iktar faċli u ħed jaqrom u qed isiru iktar internazzjonali. U lek dan u importanti ħafna jekk tassew irdu nkonna fiduċa dawn l-aġenziji tal assikurazzjoni ta' kwalità u koll għandhom bżonn jaqsmu l-esperjenzi tagħhom bejnietom. Issa fuq ir-ranking jekk hux bokna dil-kelma lill kollega Fuq il rankings issa, fuq il-kategoriji f'dan l-istudju aħna taħħanna eh, 10 minnhom. U qegħdin naraw illi f'dawn il-global rankings dan huwa fuq il-qalba tal- eh, fiċċija tagħna tar-riċerka tagħna meta aħna nqablu l-kwalità tal-istituzzjonijiet anki fuq livell internazzjonali. E dawn il-kategoriji internazzjonali jsiru importanti għax dawn il-kategoriji dawn il-rankings eżistow ferm qabel l-ewwel kategorija li Shanghai ehm, l-Università ta' Shanghai daħlet fl-2003 ma kien biss din id-data meta din l-Università ta' Shanghai daħlet dawn ir-rankings u saru konxu tal-fatt illi mhux possibbli illi natu kategoriji l-universitajiet fuq livell internazzjonali u għalhekk kien hemm ħafna kritika fuq eh, dawn l-indikaturi. Imma l-importanza tal-Global Ranking eh, issa ovvjament żdiedet eh, ħafna u raġuni hija illi minħabba globalizzazzjoni l-universitajiet għandhom rwol ġdid biex jattiraw talent internazzjonali kif ukoll riċerkaturi u eh, dawk li qegħdin jipparteċipaw għal dawk li huma mill-istruzzjonijiet ta' tagħlim qoli u ma rridux ninsew illi bl-avvanz tal-online digital media jew l-internet issa huwa iktar faċli għal global rankings illi jippubblicizzaw riżultati tagħhom u kif tistgħu taraw few l-aħħar xar snin ma xin nitkellmu biss fuq l-internet imma social media u koll u mezzi ta' xandir oħra promovow il-Global Rankings u l-proliferazzjoni ta' dawn l-aħħar madwar id-dinja. U għalhekk dan huwa l-isfond għall-istudju tagħna, għalix jiġifieri għaliex nixtiequ nifakaw fuq il-Global Rankings. U dawn li da riżultati li aħna wasalna li huwa parti l-kritika ta' dawn l-indikaturi u l-insibuhom f'studji differenti Dak li sibna huwa fuq il-qafas istituzzjonali ta' rankings illi forsi m'hemmx tant riċerka fuqhom li huma dawk qegħdin wara dawn il-global rankings ma tantx hemm studji fuq dan l-aspett u f'dan l-istudju aħna qbilna l-metodoloġija kif ukoll min jipprovdi dawn ir-rankings sitta minnhom jiġifieri li inkludu dak ta' Shanghai, ta' rank, rant fil-Amerika, kif ukoll il-Best Global University Rankings u kif ukoll dik tal-Unjoni Ewropea. Waħna sibna illi ħamsa minn dawn is-sitt Global Rankings li aħna qabbilna jabdaw fuq servizz wis li provdilom din id-data. U dan huwa Thomas and Reuters illi jużaw mod dirett jew indirett data minn Thomson, Thomson u Reuters u d-database ta' din il-kumpanija. Dan huwa aspett interessanti u jistħoqlu analisi kritika. Għax meta Thomson Reuters ifasslu il-qafas ta' liema universitajiet jistgħu jiġu imqabla mod internazzjonali dan indirettament se jkollu impatt fuq kif l-universitajiet li jkunu sottoskritti jew le għal din id-database jew għal journals jew ħoġġu minn din id-database, ovvjament ikollhom impatt mbagħad fuq ir-rankings. U għalhekk dan huwa wieħed mir-riżultati jew lenin u l-Global Rankings is-soltu għandhom modell kummerċali bħal rankings, rankings tal-modelli kummerċali kollha, imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq modell kummerċali. U ħafna minn dawn il-kategoriji jew dawk l-iktar popolari huma ehm, xponati mill-medja, speċjalment il-medja li ta' dinja Ingliża. Per l-istudenti, l-ġenituri u l-utenti jistgħu jaraw dawn ir-rankings mingħajr ħlas. Imma rankings ukoll jipprovdu wkoll post fuq is-suq post ta' riklamar l-istituzzjonijiet u permezz ta' dan il-proċess ta' ranking jattiraw l-attenzjoni tal-pubbliku għal eh, postijiet ta' reklamar per esempio profili dettaljati tal-universitajiet li u mandom zoni ħalsu għalihom biex juru iktar informazzjoni fuq il-websites tagħhom. Dan huwa mod kif jistaw ikomplu bil-kummerċ tagħhom u jipprovdu wkoll servizzi ta' konsulenza. U jużaw ukoll id-data mill-universitajiet biex huma jipprovdu konsulenza. U lek hemm bżonn inkunu konxi tal-fatt illi ir-rankings huma attivitajiet kummerċali xi ħaġa jiġifieri illi jistħoq ilha aktar riċerka. Imma flaw l-aħħar 10 snin anki jekk kien hemm ħafna kritika fuq dawn il-global rankings, qegħdin naraw jiżdiedu il-gazzetti u il rivisti kif ukoll mezzi ta' xandir u organizzazzjonijiet pubbliċi u privati illi jipprovdu iktar rankings. U issa sal-2014 għandu 10 minn dawn ir-rankings globali u minħabba din il-proliferazzjoni din naraw ukoll l-assigurazzjoni tal-kwalità. U hemm il-grupp ta' esperti tal-osservatorju li qed jagħmel l-audit l-auditjar ta' dawn ir-ranking, ġifieri hemm xi tip ta' assikurazzjoni tal-kwalità. Dan huwa żvilupp reċenti li hemm bżonn intuħ naqra importanza. Mela, kif għadna il-mida tixprona dawn il rankings huma aċċessibbli u rajna wkoll li sissa il-Malti rankings huma finanzati mill-Unjoni Ewropea approċ differenti li huwa imbutat mill-utent stess. Huwa infassal biex jagħti iktar ġustizzja l-universitajiet u għalhekk u hija metodoloġija iktar eh, kompjuta, naħseb tafu l-koll. Imma il-problema billi ju multi-rank meta imqabla mar rankings imbotati mill-medja, globalment forsi eh, l-importanza ma tantx sekolja bħall-oħrajn. Għal daqstant, nista' ngħid li dawn huma riżultati ewlenin li xtaqt naqsam magħkom. Fuq ir-rankings, Issa dak li huwa l-impatt ta' dawn ir-rankings? Għanna bżonn naraw l-impatti li fej kien hemm l-intenzjoni fejn ma kienx hemm u għal rankings ta' Shanghai l-iskop lan intenzjonat kien pala parir għal gvern ċinis għal politika ta' edukazzjoni imma issa ir-ranking ta' Shanghai mar minn parir għal politika għal orientament iktar internazzjonali x'fil-missjoni hija li tkun clearing house għal fatt li jkun hemm universitajiet li huma joddu fuq livell internazzjonali ġifieri kien hemm dan din il-bidla. Issa l-impatt tal-Global Rankings fuq il-politika tal-gvern forsi m'għandhomx dejjem l-impatt eh, mixtieq. U għalhekk dawn l-scholarships issa huma simdaqqiet ibbażati fuq dawn ir-rankings, ġifi jiġifieri dan huwa impatt li ma kienx maħsub qabel xi wħud jippromovu ir-rankings tagħhom stess. Ġifiri bħala strument ta' informazzjoni biex għadu palir l-istudenti biex jagħmlu l-għażliet tagħhom u dina mill-perspettiva tal-istudenti. Imma mill-perspettiva tal-università dawn joqtu wkoll l istrategija ta' reklutaġġ tal-universitajiet u tal-mission strategies tagħhom u ħafna kien hemm ħafna studji fuq l-użu tal rankings fl-Istati Uniti għal dak li huma l-istazzjoni ta' talim oli kif jaslu l istudenti mhux biss neċessarjament ġifier l-aħjar studenti imma biex iżidu wkoll pożizzjoni tar-ranking tagħhom billi jilabu xi ftit ma' din il-proċedura ta' għażla. U għalhekk dawn huma impatti pożittivi u negattivi tar-rankings. u għal rankings kif għad qabel speċjalment għal dawk li jiġu xponati mill-medja huwa xiri ta' spaċċa reklamar u dan huwa mezz kif jistgħu jagħmlu reklamar stess tagħhom bħala universitajiet ikunu mażulin, ikunu fuq livelli għoljin jew le, imma ovvjament dawk li għandhom kategoriji għoljin ovvjament jużaw iktar din l-informazzjoni biex eh, jipprovaw jagħmlu l-marketing stess tagħhom u xi minn dawn l-universitajiet forsi batow jew għadinjaw reputazzjoni tagħhom minħabba li huma jidru bħala postijiet għoljien f'dawn ir-rankings, dawn il-kategoriji. Hemm impatti mbagħad illi kienu anticipati mill dawn ir-rankers illi forsi ma eh, jidrux imma l-iktar biex attiraw n-nis għal website tagħhom biex jagħtu wkoll servizzi ta' konsulenza. <coughs> Eh, sotu daw ma jgħiduhomx imma nistgħu narawhom ukoll għax hawn ma fost raġunijiet ta' dawn ir-rankings. Imma hemm ukoll xi impatti għall-assikurazzjoni tal-kwalità x'imdaqqiet huma diffiċli li wieħed jorbothom mar-rankings, pereżempju kif ir-rankings jinfluwenzaw l-struttura ta' gvernanza tal-universitajiet, u jekk l-universitajiet edin jigwidaw riċerkaturi tagħhom biex jippubblikaw eh, f'ġurnals juma eh, tal-lista iktar eh, rinomata. Iġifri dawn huma forsi impatti illi huma aktar sottili, imma hemm bżonn naraw kif nistaw narawhom u tom il-prova u nkunu xida ta' dawn u kif ikun kollom impatt fuq il-gvernanza tal-universitajiet u l-prassi ta' pubblikazzjoni tal-universitajiet. Tajjeb wis, issa imiss lili illi forsi namlu l ħaġa diffiċli naf li ħinat jafas se niprofa naġġel u ma jkollix edowa fost l-interpreti. Jekk niprofaw namlu dan il-paragun, naraw li hemm differenzi kbar, imma hemm ukoll xi konverġenzi xirbit u għalhekk Id-differenza li hija importanti ħafna illi kwini eh, u jiena ma konċ ktibt fuq il-slide hija illi l-assukazzjoni tal-kwalità tiffoka fuq it-talim u Eh, fuq ir-riċerka u fl-indikaturi li jużaw u naħseb illi għal-politika komunitarja nobżon nkunu prudenti għax naħseb il-politika Ewropea ta' ħafna importanza fuq it-talim u kif wieħed jitgħallem u ma rridux ninsoma ta' naraw l-assikurazzjoni ta' kwalità u il rankings u kif norbtu it-żewġ affarijiet flimkien. L-assikurazzjoni tal-kwalità tkopri universitajiet kollha ta' sistema permezz ta' dawn il-compliance checks, etc. waqt li rankings jikopru bis-settur żgħir tal-talim eh, u l-assikurazzjoni ta' kwalità għandha skop ċar tiżgura il-kwalità il il kwalità forsi mhux dejjem tirrispettah idealment imma dan huwa l-iskop ċar evidenti ta' attivitajiet mentri ir-ranking għandu xi effetti forsi illi ma jidrux li x'imdaqqiet huma iktar b'saħħithom mill-skopijiet intiżi li jeżistu fil-bidu ġifieri u rankings mhumiex partnership mal istituzzjoni u m'hemmx skop biex wieħed itejjeb il-kwalità b'mod dirett jistgħu iwasslu għat titjib tal-kwalità imma dan mhux l-iskop tal-rankers waqt li huwa l-iskop tal-quality assurance biex jtejbu l-kwalità tal-universitajiet u r-risultati huma komplessi ħafna, ma tantx huma faċli li qed interpretom u inqas disponibbli għal pubbliku ġenerali xi 40 paġna li eh, dak barra sistema ma jistgħux jifhmu mill-universitajiet huma organizzazzjonijiet komplessi mhumiex sempliċi u l-kwalità wkoll huwa kunċett kompless għall-aħħar U għalhekk għandna bżonn kawti ta' dak li għanna bżon nħallsu għal data numerika u kif tista' tagħtina informazzjoni interessata fuq dawn l-istituzzjonijiet komplessi bħal-mil università. Qegħdin naraw xi relazzjonijiet per eżempju tnejn jitkellmu fuq il-kwalità. Iva, din hija ħaġa ovvja, mela se nitkellmu fuq affarijiet oħra, per eżempju l-kwalità tal-assikurazzjoni hija prassi fejn hija neċessarja li nimbuttaw dejjem dawn l-istituzzjonijiet kif qalet is-Sinjura Costa ma nistgħux nifqu fuq l-istandards minimi, ħaġa ovvja din, bat naraw qasam fejn l-assigurazzjoni tal-kwalità tista' titgħallem mir-rankings biex timbotta iktar timbotta dawn l-istituzzjonijiet biex dejjem jipprovaw jagħmlu mill-aħjar li jista'. U dak li qalet Queenie u kol fuq l-assikurazzjoni tal-kwalità tal-rankings aspet interessanti dan fejn najdu il metodi illi nużaw, id-data li nużaw, kulħadd jaf minn fejn qed jiġu l-kunċett ta' kwalità li mu għalhekk l-assikurazzjoni ta' kwalità u kol ovvjament tilqa din il-kategorija tal-rankings. Issa xi rakkomandazzjonijiet l aħna poġġejna fl-imkien biex nipromovu dan huwa neċessarju biex is-sistema jibqa' wieħed miftuħ li jkun hemm din il-fiduċa u għalhekk hemm bżonn ngħidu illi hemm bżonn illi i mhux il-kelma ta' assukazzjoni ta' kwalità isa kelma ilja dejjem negattiva jew twassal għal wisq burokrazija. Nasbu wkoll li l-assukazzjoni tal-kwalità illi eh, tadatta u tevolvi pass iktar maġer, nitkellmu fuq programmi konġunti, fuq campuses, eh, l organizzazzjoniet għal liħ u hemm bżonn illi eh, dawn tkun tista' tevolvi skont l-iżviluppi u dawk li ma jagħmlux hekk għandhom bżonn jaraw kif jisemorru lilin minn dawn l-standards minimi jinkludi jinkludu modi differenti ta' eċċellenza Eh, karatteristiċi inti tajb forsi biex torbot mal-komunità, mal-riċerka, eh, jew forsi fost eh, l-iktar importanti fil-partnerjati ma' dinja tal-kummerċ għanna bżon u kol nipromovu zona spazju Ewropea fejn kull istituzzjoni tkun tista ta' xi aġenzija tal assikurazzjoni tal-kwalità minn Reġistru Ewropew ma għalissa maħniex ċerti minn eh, konsekwenzi ta' eh, din it tip ta' spazju. Ma rridux li t-sessonijiet jiprovaw xaċenzija un bat morru għall-oħra u jazlu ek, imma aħna għanna bżon naraw li dan il-proċess jizviluppa ruħu kol fil-futur. Ovvjament il għom bżon ikunu iktar aċċessibbli minn ma nikkompromettu mbagħad l-importanza fid-dettallu fil-speċifiċità tagħhom u għandna bżonn tasso nagħmlu ferm iktar riċerka fuq l-impatt biex ikonna iktar informazzjoni fuq id-data u kif l-assikurazzjoni tkun tista' ukoll tirrispetta dawn l-istennijiet. Issa niġu għal rakkomandazzjonijiet fuq ir-ranking u l-multi ranking anki jekk hemm ħafna studji fuq il-żvantaġġi u limitazzjonijiet tar-ranking, aħna qegħdin naraw illi hemm sors ta' informazzjoni kredibbli illi tista' tagħmel lista sistematika ta' l-informazzjoni fuq il-kejl ta' dawn il-miżuri. Waħna nemnu illi l-Unjoni Ewropea hawnhekk tista' tipprovdih b'mod indipendenti biex eh, tinforma l-utenti differenti tar rankings u kif dawn nistaw jitkejlu skont l-intenzjoni ta' xafna minn dawn ir-rankings anki jekk jgħidu li qegħdin hemmhekk bħala strumenti ta' informazzjoni biex l-studenti jagħmlu l-għażli tagħhom nafu li design fil-mija jew anki mija filmija tal-indikaturi li jużaw mir riċerka u ma' bażi ta' pubblikazzjonijiet u anki fuq it-teżijiet. It-tieni rakkomandazzjoni hija biex eh, toħroġ eh, mekanizmu ta' eh, tal assikazzjoni tal-kwalità, tkellimt fuq l-osservatorju qed jagħmel verifika awditjar ta' dawn ir-rankings imma bżonn nkunu nafu li hawnhekk hija organizzazzjoni ta' rank stess. U għalhekk eh, organizzazzjoni indipendenti li kieku tagħti iktar kredibilità għal dan it-tip ta' ranking. U għalhekk l-Unjoni Ewropea hekk għandha bżonn tagħmel ukoll. Issa meta qabla ma' rankings oħrajn, Kif għat dan huwa proċess kumpless għal dak li huwa eh, human rank li huwa iktar kumpless imma rajna illi il-biċċa l-kbira ta' dawn il-global rankers għandhom eh, numru żgħar ta' indikaturi pereżempju, xi wħud minnhom huma indikaturi li għandhom sitta jew tminja jew forsi tlettax imma ju mal-trang għandu 31 u għalhekk naħsbu illi waqt li din hija mod tajjeb kif eh, nistaw nirrispondu għal missjoni tal universajiet imma ħaġa eżiġenti għall-aħħar. Allora ħana nafu li specialment fil-indikaturi ta' talimu teaching and learning huma diffiċli li għatu eh, data paragonabli għal dawn l-indikaturi. għal daqstant, forsi molti ranki ridu da xejn eh, l-iskala tagħhom. Għaliex meta jkonna, għax għanna ħafna indikaturi u meta jkonna ħafna indikaturi però nix dejta biex nappoġġawhom eh, biex nibbażawhom fuq, allura issofri eh, l-immaġini importanti li u għadifix li li għet jiġbor din id-data kolla minn dawn l-istruzzjonijiet kolla, minn l-universitajiet kolla. U anki għal eh, rankers li għamlu anki intervisti u għamlu stħarriċ ma l-istudenti u biex napoġaw il-ranking ju multi-rank rriti model, model komerċali. U fl-aħħar kif għadna, kif eh, rajna, anki ħafna rankings huma eh, media driven u miex forsi kredibbli ma huma popolari huma accettati minn ħafna universitajiet. Ek eh, nikkonsidraw kif l-universitajiet jużaw l-informazzjoni eh, Eh, rankings forsi jużaw dawk li huma inqas kredibbli u inqas perfetti minn min ju multirank. Hemm bżonn li ju multirank iżid il-viżibilità tagħhom anki globalment. Dawn huma ir-rakkomandazzjonijiet li għamilna u nittama li jintkom tirreferu għalihom. Grazzi. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni. Penso che Naħseb li dina hija riċerka importanti ħafna għaliex edha anki tintegra ir-riċerka tagħna fuq sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Europa u anki pajjiżi oħrajn. Dawn huma żewġ aspetti importanti ħafna. Naħseb li dan l-approċċ tagħkom u nirringrazzja anke il-Policy Department tal etatna briefing tajjeb, dan l-approċċ illi eh, aħna qabbilna unek sistemi differenti ta' ta' evalwazzjoni, ġifiri ta' quality assurance minnaħa waħda u ranking minnaħa l-oħra, kien interessanti ħafna. U, anki il-fat li intkom fl-aħħar edin perspettiva ta' aġenzija waħda indipendenti eh, Ewropea li tkun tista' tieħu fuq spalleja dan il-ħidma u anki fuq il-trasparenza tal-elementi li ġu konsiderati. Ma anki e, oġbitni ħafna referenza għal diversitajiet illi l-universitajiet differenti jista jkollhom bħala speċifiċità, eccellenza u anki kompetizjoni. U suġġett interessanti ħafna u importanti ħafna anki kif dawn is-sistemi ta' rankings għandhom bħala impatt. Imma anki Din hija kritika li ħarġet ħafna drabi kemm mill-università kif ukoll mill-individwi illi rankings internazzjonali huma bbażati iktar fuq l-interessi tar-riċerka anki dawk dik marbuta fuq l-industrija u inqas fuq teaching and learning. Però eh, l-iktar importanti hawnhekk hija ċertifikazzjoni. Però naħseb li intkom tajtu kontribuzzjoni importanti anki eh, metodoloġiku fuq suġġett importanti ħafna. Eh, nirringrazzjakom u nagħti l-mikrofonu lil dawk li talbu jitkellmu il-kollega Zver. Grazie. Anki tal-li tajt mikrofonu, anki l-żewġ kellima li tawna eh, prezentazzjoni eccellenti ta' dan l-studio. U għawt li ħafna għalina, mux bis bħala par membri tal-parlament, imma anki għall-istituzzjonijiet l-oħra Ewropej. Aħna dejjem niprofaw nevitaw ċertu mod ir-ranking ta' l-universitajiet u namlu diskussjonijiet fuqhom fil-passat. U nasib la kien zbal. Jena ħdimt dan il-qasam kont fil-Ministeru tal-Edukazzjoni f'pajjiżi u dawn dejjem huma suġġetti sensitivi ħafna. Dejjem faċli illi insibu risposta għall imma skola għanda ta' min intuwa ir-rankoli. E, aħna għanna skejjel elit fi Slovenja u kull minn irnexilu jieħu laurea minn ċerti skejjel elit kienu diġa f'pożizzjoni aħjar minn studenti oħrajn meta jaslu l-università. U dan ifisser li kena ċerti forum ta' ranking, imma bat skoprajna li dawk l-universitajiet li għandhom student ta' livell iktar baxx, xorta iwassal għal riżultati eccellenti, għal daqstant il-riżultat tal-iskejjel ta' ranking bax kien xorta kien eccellenti, għax l-studenti xorta kellhom jagħtu ħafna enerġija u skop għall-sforzi tagħhom. U aħna rridu nifmu meta nitkellmu fuq l-indikaturi e, illi konna ftit indikaturi biex soluzzjoni tajba. U aħjar li konna iktar indikaturi. Għaliex bekk jista' jkollna rating iktar ġenerali. U għal din ir-raġuna jiena għad il-raġuni jena appoġġa l-isforzi tal-istituzzjoni Ewropej u dawk li qed jippruvaw ikollhom modell ġenerali tal-kwalità Ewropea biex ninkludu ħafna indikaturi, mux ta' erba 5, għax mux bizzejiet li kollok da' sekk. U il-fat li konna sistema da' sekk validu u ġenerali jista jiġi użat biex namlu evalwazzjoni tal-universitajiet fl-Unjoni Ewropea. Ma nafx intkom kif tikkonsidraw il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea meta nqabluha mal-Universitajiet tal-Asja jew tal-Istati Uniti, per eżempju. Grazzi minn qabel għal risposti tagħkom. Il-kollega Swidrova. Grazzi ħafna. Grazzi. meta nitkellmu fuq il-livell ta' universitajiet, dan is-suġġett li huwa wieħed li jiġi diskuss fuq livell nazzjonali u nejdu għaliex università għandha tkun imqisa aħjar minn oħrajn. L-università l-ewwel neċċola hija li teduka. Trid tagħmel ukoll ir-riċerka u tkun kreattiva innovanti. U inti forsi tara li meta għandek eh, l-università li, li iktar taħdem fuq ir-riċerka u mhux mm, eh, mqabbla ma oħra li pereżempju tkun qed titrejnja it-teachers l-allima, ovvjament il-kunċett il tal-kwalità mhuwiex l-istess għal dawn iż-żewġ universitajiet għalhekk l evalwazzjoni ma tistax tkun Eh, issir eh, bl-istess mod. Wieħed irid jaħseb li eh, li inti qed tgħid li jrid ikun hemm xi istituzzjoni indipendenti. Mhux qed nagħmel kritika tas sistemi ta' kif isiru rankings anke mill-lat kummerċjali, imma qed nitkellmu fuq apprezzament oġġettiv ta' università li titteduka u tagħmel riċerka. U dan huwa xogħol l-istati membri u l-Unjoni Ewropea wkoll għax għandna bżonn il-kwalità. Kwalità f'kollox u mhux niffukaw biss fuq xi parti. Għandi mistoqsija. Intom minn prezentazzjoni Eh, ma rajniex il-klim auto evalwazzjoni. U biex wieħed jevalwa kull tip ta' talim, wieħed irid ikun kapaċi jagħmel evalwazzjoni interna. Intom tkellimtu fuq l-evalwazzjoni esterna. Fil-kriterji tal-kwalità intom kieku tpoġġu l-auto eh, evalwazzjoni tal-istituzzjoni li tkunu qegħdin tevalwaw? Grazzi. Ah, kollega Morgano. Morgano. Fil-osor, grazzi. L-onet nishtin ringrazja tal- eh, ta' diskors kien ċar ħafna fuq ħafna aspetti, naturalment jiena rrit naqra il-test eh, biex inkun nista namel il-kommenti tiegħi. Jien naħseb li huwa importanti ħafna eh, il jintkom sħaqtu fuq il-fat li nippruvaw nirkupraw E parti importanti ta' tradizjoni Ewropea tal-Universitajiet Ewropej fuq id-diskors tal-kwalità u jiena qed nitkellem hawnhekk fuq ir-rapport fuq ir-relazzjoni ta' dawn ir-ranking internazzjonali fejn hemm e, differenza bejn l-università Eh, universitajiet li għamlu riċerka minnaħa waħda u minnaħa l-oħra li għamlu talim waqt l-università jagħmlu flimkien iż-żewġ affarijiet. Wieħed ma jistax ikollu eh, didattika tajba jekk ma jagħmilx riċerka u ma jistax wieħed jagħmel riċerka tajba mingħajr ma jagħmel id-didattika. U dan naturalment huwa importanti anke għal, eh, għal dawk li lawrjaw ġodda u f'dan is-sens jiena nixtieq ringrazzjakom. Issa fi risposta. Grazzi, nibda biex imbagħad il-mistoqsijiet li iktar diffiċli ħallihom li kwini. Iva, l-autoevalwazzjoni huwa punt importanti. E, naturalment, l-assigurazzjoni ta' kwalità esterna ma tistax teżisti mingħajr e, l-assigurazzjoni interna għal daqstant anki għall-evalwazzjoni fl-istruzzjoni wara li aħna nitolbu l-Aġenziji ta assikurazzjoni ta' kwalità meta e, naraw l-iktar parti eh, valida hija dik ta' auto-evaluazzjoni. Um, jistaqsuhom jagħmlu evalwazzjoni lilhom infushom. U għal daqstant eh, la situazzjoni ta' kwalità għandha dan bħala skop. Mbagħad anki punt ieħor illi rankings ma jistawx jistostitwixxu la situazzjoni tal-kwalità mhux kif narawhom illum għall-inqas għax ma jirrigwardawx l-istruzzjonijiet kollha u ma jirrigwardawx it-talim kif aħna nixtiequ. Aħna il-problemi li għanna huwa illi id-dejta fuq il-kwalità tal-insen tat talim huwa importanti, però diffiċli li wieħed jiġbru u jagħmel iż-żaħ. Huwa sempliċement numru dan l-indikatur kif inġibuhom, eh, fejn nixbruhom u kif nanalizzawhom u hekk hawnhekk tiġi komplikazzjoni. U għalhekk eh, u aħjar li kunem ħafna indikaturi. Naħseb li waħda mill possibilitajiet hija li r-rapporti eh, ta' dawn il-rapporti jiġu ktar utli biex minn dawn ir-rapporti jistgħu aħna niġbru dejta biex natu informazzjoni iktar malajr fuq il-kwalità. U qabel ma taddu, nishtiq nati mikrofonu li komissjoni jek għandhom xaġa ħaġa Umbat nikonkludu bittini eh, kellima. Grazie, President. U jina kon nishtiq ringrazja l-awturi ta' fuq dan rapport interessanti u bazat fuq riċerka tajba. Aħna u koll għanna eh, l-assikurazzjoni ta' kwalità u t-interessana ħafna l-ħin kollu u hemm similarità bejn il-punti illi eh, għamilna aħna fir-rapport tal-kwalità rridu nżidu l-kwalità illi eh, l-assikurazzjoni ta' kwalità rridu eh, ma rridux li tkun sempliċement burokratika u għandha iktar utli anki għall-istudenti. U l-fatt illi il-rapporti ta' kwalità ta' assikurazzjoni mhux dejjem huma faċli li wieħed u għal daqstant mhux dejjem huwa fasli li wieħed jgħid eh, jifhem il-messaġġ eh, l-istituzzjoni hija tajba jew le u jiena kuntenta nara li hemm ħafna somiljanza. U ta' fuqitkom illi eh, il-Komissjoni qiegħda rapporti tappoġġa lil U Multirank bħala approċċ differenti għal ranking u fir-rapport nara illi tagħti ġustizzja għal fatt illi Ranking għandha approċ differenti illi fisser illi mhuwiex approċ sempliċistiku bħal ranking zoħrajn, però qed nara illi it-terminoloġija eh, fir-rapport fejn hemm miktub illi ranking jagħmlu hekk u jagħmlu hekk mm, fil-fat il-rankings ta' riċerka huma dak li huma u aħna hawnhekk qed nittraskuraw illi intkom eh, ġibtu fil-fat informazzjoni ġdida u ħafna eh, fuq ix nirriflettu. Naprezza anki rakkomandazzjoni fuq jum alterank, intkom għedin intajdu li għadha tkun iktar sempliċi, u anki dak li għalli sur sfer u importanti jek aħna nisemplifikaw jum alterank, allora mux qed tirrappreżenta eh, l-komplessità fl-edukazzjoni għolja u għak irridu trasparenza għandu jkonna eh, stampa ċara ta' dak li għamlu l-istituzzjonijiet u fuq blu Malterank eh, il-konsorzju e prova jissemplifika fil-kas ta' Spanja jihdu d-dejta mill-ministeru direttament mux mill-istituzzjonijiet biex bekk minn aspis amministrativ l-istruzzjoni għati l-gvernu bat l-gvern għati l-inna u ħafna autoritajiet issa qed jaraw li l proċess ta' ġbir ta' dejta aktar faċli b'dan is-sistema. U jridu inkomplu dialogu mal istituzzjonijiet fuq kif jum alter anki ser iktar funzjonali u bla dubju jridu anki ners u li lemm il-rankings li rigwardaw riċerka biss u illi ma jirrappreżentawx ir-realtà ta' dak li jiġri fil-istituzzjonijiet u, e, u naqas il-diversità li għanna nixtiqu li konna fil-edukazzjoni għolja. Grazzi. Interessanti, ħafna din il-diskussjoni. Għax waħda me rakkomandazzjonijiet li e, e, e, kienet ċara fi riċerka tagħhom hija li issir sostenibbli din il-postazzjoni il postazzjoni tal human tiranking. Il-ila snin u jina u koll konvinta li mandiġ tissemplifika. Għanda tkun iktar trasparenti, iktar faċli li wieħed jaqra, u anki eh, għanda tissemplifika forsi il-mod kif il-membri singoli eh, jiġbru u jikkonsidraw ċerti aspetti biex bekk insiru iktar faċli li wieħed iqabbilhom flimkien. Eh, Isiru iktar trasparenti u iktar possibbli li wieħed inqabbilhom flimkien biex jiena nifhem Eh, biex bekk nkun nistgħu nagħmlu referenza għal riċerka għal talim. Nixtieq nagħmel mistoqsija f'dawn ir-rankings hemm anki fl-Italja pereżempju. Forsi anki f'pajjiżi oħrajn. Hemm anki referenza għall indikaturi ta' wara l-università, post universitari. L-istudenti jużaw ħafna imma li huwa l-indikatur wara li jkunu għaddew l-università e, biex isibu xogħol. Li huwa l-indikatur li għati aċċess possibbli anke għal universitajiet oħrajn ta' speċjalizzazzjoni. Eh, il, eh, il, u anki, anki minn fuq livell internazzjonali eh, illi u wieħed mis-suġġetti li jidkom it-kellimtu fuq u importanti ħafna, grazie. Mm, first of all, iva, l-ewwel qed nixtieq niċċara l-punt li aħna naqblu li iktar ma jkollok indikaturi ir-ranking ikun aħjar aħna tkellimna fil-rapport fuq is-sostenibilità tal-multi ranking. Jek meta jkollok ħafna indikaturi kif se tkompli tiġbor id-data fuq indikaturi ta' talim eh, u ta' eh, kif wieħed jitallem u kif wieħed jgħallem. anki dak li jiġri fil-universitajiet li mhumiex qegħdin fl-Unjoni Ewropea kif inti se tikompli tiġbor id-dejta fuq dawn it-tip ta' indikaturi. Speċjalment hemm il-kritika dwar il kif aħna nkejlu l-input u mhux l-output tat-talim. Jiġifieri għaliex ma tħarsux lejn l-indikaturi ta' kif wieħed ta' wieħed jitallem. Dan huma aktar diffiċli. L-ekonomisti eh, ikejlu s-salarji. Nistgħu ngħidu li s-salarju eh, allura u l-aħjar mod ta' kif wieħed u koll ikejjel dan il-learning outcome mill-universitajiet. Għadbaq ħafna xi jsir fuq il-mod ta' kif nalmu u kif nitalmu. U tajjeb li r-riċerka tiġi żviluppata fuq dan l-aspett sabiex ikonna lista li wieħed jista' jimmanġja tajjeb ta' indikaturi li jistgħu jiġu ipparagunati fuq livell dinji. fir rekomandazzjoni tagħna fil-fatt semmejna il-mod ta' kif aħna naqsfu l-pis ta' data collection li jista' jkun hemm forsi xi ċentru tal kif tinġabar id-data fuq livell dinji. Per eżempju, nafu li diġà jeżistu xi proġetti minn l-OECD u l-Unjoni. Jeżistu hemm entitajiet ta' ġbir ta' data. U tajjeb li mhux għaddejta wieħed joqgħod jiġri wara kull istituzzjoni ma ikunem hemm xi ħaġa iktar ċentralizzata jekk l-istituzzjonijiet jagħmlu u is-self reporting, tkun huwa diffiċli ħafna li tiġbora din id-data. Tajjeb li nkunu nistgħu naħdmu ma' qdiet internazzjonali oħra ta' kif tinġabar id-data u anki dwar l-indikaturi ta' kif nalmu kif nitalmu. Imma il rekomandazzjoni tagħna ovvjament hija dwar il-fondi wkoll tal-Unjoni Ewropea tal-2017 u l-approċċ jista' jibqa' wieħed ambizzjuż. Jekk wieħed irid iħares lejn biznis model li jkun fattibli, li jkun ukoll sostenibbli li x-xogħol ikun verament ta' kwalità. Kien hemm mistoqsija dwar kif l-universitajiet Ewropa e, jistaw jitqablu u kif jikkompetu bejn dawk tal-Ewropa u tal azja l-rankings tagħhom minn riċerka narraw li il-Malti ranking kienet ħaġa tajba għax biddel il-mod tradizzjonali tar-ranking Iġifiri, ma kienx hemm tabella waħda, ma kien hemm rankings ta' natura differenti. U anki kif jagħtu din l-informazzjoni dwar ir-rankings tal-università u min qiegħed eh, ifittex università ikun informat aħjar b'dan il-mod. il-Malti ranking insibuh fiktar minn 800 università u naraw li 400 eh, università li eh, edha tiġi klassifikata imma il-problema b'dan hija li wara il-mit pozizjoni id-differenza hija żgħira ħafna 0.00 xi ħaġa bejn il-mit min qiegħed fil-mit post tal-klassifika u min qiegħed fit-tlet mit post il-kwalità ma tantx tvarja daqshekk ġifiri għalija il-ranking, il-klassifikazzjoni ma tantx uh, jaħdem għal kwalità fl-opinjoni tiegħi imma huwa iktar strument ta' marketing iktar minn kollox. U dan eh, f'dak li qed nissuġġerixu xoħna għandu joħroġ ċar eh, tajjeb li noħorġu dan il-fat moċċar x'qegħdin ikejlu ir-rankings fil-fatt mill-indikaturi qed naraw li dawn il-rankings dinji fuq livell dinji jgħinu l-istudenti biex jażlu imma bħala kwalità ma tantx ikun hemm eh, diverġenza var varjazzjoni bejnietom. <clears throat> U għaxol ta' informazzjoni wara kollox. Grazzi ħafna interessanti ħafna dan kollu, jina naħseb li dan id-dibattitu ma hawn. Fil-mandat ta' qabel, fil-Kumitat tal-Kultura, mal-Kummissarju Vassilju, konna diskutajna kif niddefinixxu tajjeb em, dan il-kunċett il tal-EU ranking imma l-ambizjoni tal-Europa u wasalna li norjentaw sistemi ta' evalwazzjoni internazzjoni oħra biex ikunu konxi ta' dawn l-affarijiet komplessi, naħseb li dan huwa il-ħaqna diġa dan ir-riżultat. Imma rridu nkomplu naħdmu. Ħafna drabi l-istudenti jillimitaw ruwiħom għal limitazzjoni għall-indikaturi mhux daqstant li jagħmlu eh, sens. U tajjeb li ma nkunux daqshekk birokratiċi. Jina nirringrazzja l-esperti lilkom li għamiltu r-riċerka, kelkom biċċa xogħol diffiċli u nirringrazzja nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk prezentanna dawn eh, din il-preżentazzjoni ċara tagħkom. Nispera nerġgħu niltaqgħu m'għandhomux grazzi.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 issa min mhuwiex membru tal-laqa tal-koordinaturi, il-laqa tal-koordinaturi tibda issa in kamera u nitlob li dawk in-nies kollha m'għandhomx jaqsmu biex jitilqu. Grazzi ħafna.